Good morning, ladies and gentlemen. Signori, lodwa odwa tajba. Naħseb li nistaw nibdew. Għal darbohra lodwa odwa tajba dan huwa it tieni smih pubbliku ta' dan il-Kumitat fuq il-Panama Papers natikom merħba. Naf li se jenaqdu nis oħrajn maħna eventualment l-lum eh, ġurnata l-fejn il-taqaw ħafna komitati għal daqstant forsi għaw min jgħat eh, maqbut xie votazzjoni. Eh, die Koordinatoren, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch, und vor allen Dingen unsere heutigen Gäste. Wir haben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 Suppost li irċevejtu il dokumenti kollha u il-tweġibiet kollha l-mistoqsijiet li għamilna l persuni li din uh, eh, se jiltaqgħu il-lum. Aħna għandna diffikultajiet tekniċi llum għaliex eh, suppost ingħaqad magħna Michael Leonard eh, mill-Nazzjonijiet Magħquda u suppost li kien se jkollna video conference miegħu imma sfortunatament eh, il-sistema miex edha taħdem u għal daqstan se jkonna imbidlu l-ordni ta' dibattitu tagħna jekk ma jimpurtax. Għalek issa jena nishtiq nati merħba lil dawk illi fil-fat edinaw is-sinjura Caroline Malcolm. I u koll se tkellimna permezz ta' video conference u għallek jiena nilqa il-President tal-Komitat tal-Esperti fuq l-evalwazzjoni ta' miżuri dwar il-ġlida kontra il-ħassin tal-flus u il-finanzjament ta' terrorizmu ta' Monival, is-Sur Daniel Telescaf. Maġembu em sur da Klot u eh, naħseb aħjar jibdew huma mbagħad wara nisimgħu minn Isabel Vajon li hija il-direttur għal regolamenti fl-Awtorità Ewropea Bankarja li tinsab bil-qeda ma' ġembu. Mbagħad għannom tal-Kummissjoni Ewropea bil-qeda fin-nofs għandna il-direttur inkariga ta' DG Just il-Sinjura Alexandra Jur Schroeder. Se nitkellmu magħhom dal-ħodu u sadattant nittama illi jirnexxinna eh, namlu kuntatt mal-nazzjonijiet ma'uda. Għanna u koll staqrija ta' Sinjura Malcolm illi se naqrawa. Mela, l lilkom il-koll għal darbohra għal din il-laqa aħna għadna li kull kellim se jenata seba minuti għall l-introduzzjoni u jekk jabżu seba minuti mux se nitfilom il-mikrofonu imma unbat wara ikonna inqas ħin għal mistoqsijiet. Aħna għadna kif eh, diġa ftemna kif eh, se naħdmu iktar ma tatu tweġibiet eh, osra iktar ikollhom opportunità il-kellima li jagħmlu l-kom mistoqsijiet. Issa l-ewwel nixtieq nagħti il-mikrofonu lil Daniel Telesklaf li qed jirrappreżenta lil Manival. U forsi jista' jagħmlilna uh, eh, introduzzjoni dwar ix-xogħol li jagħmel Manival. Uh, President, Grazzi ħafna għal l-istedina ta'kom l-Manival u għapjaċir kbir għalina li nkunu għawnek u anke biex nispiegawkom ftit dwar ix-xogħol li aħna namlu fil-limitu ta' dak li huwa possibbli fil-7 minuti li għanna. Mela Manival huwa kumitat ta' esperti tekniċi tal-Kunsil tal-Ewropa u x-xogħol ewlieni tagħna huwa li namlu monitoraġġ tal-konformità tal-istati membri kollha tagħna mal-istandard internazzjonali għal ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu mhux se ngħidilkom li huma l-34 stat membru imma hemm l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha ħlif dawk illi huma membri tal fatf jiġifieri essenzjalment pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant u il-pajjiżi żar tal-Unjoni Ewropea li mhumiex parti tal-FATF li ċken wieħed il-Vatikan u l-ikbar wieħed huwa il-Polonja. Dana biex tifmu ftit il-kopertura ta' pajjiżi illi għandna meta il- faqqa l-skandlu tal-Panama Papers, realizzajna li kienem ħafna pajjiżi, pajjiżi kbar, u pajjiżi sviluppati, u pajjiżi li kienu qegħdin jiżviluppaw, pajjiżi ġurisdizzjonijiet onshore u offshore kienu involuti u iva xoħut minnhom ukoll huma membri tal-Manival. U ftit minnhom kienu msemmijin ukoll bħala il-figuri ewlenin illi ġew ippubblikati mill- mill-ICJ. Issa, il-promozzjoni tal-kumpaniji offshore per se miex problema, jista' jkun hemm raġunijiet leġittimi għal dan hemm rapport tal-FATF li jgħid li probabbli il-maġġoranza ta' dawn l-istrutturi jitwaqfu għal finijiet leġittimi. Madana kollu fil-xol tana f'dawn l-aħħar 20 sena identifikajna sensiela ta' problemi illi iġibu maħħom strutturi ta' dan it-tip b'mod partikolari meta il-persuni illi stabbilixxu dawn l-istrutturi ah, jkollhom fiduċja fil, fil dawk li qed joffru s-servizzi u anki l-avukati u dawn ma jkunux ma jkunx hemm regolamenti fuqhom, ma jkunux sorveljati u ħadd ma jkun jafekux qed iżommu mal-istandards jew le u nuqqas ieħor li ntbaħna bih kien meta il-sieda eh, beneficjarja ta' dawn il-kumpaniji ma kienieċ trasparenti jew inkella l-informazzjoni ma tinatax ġifiri mwix l-istruttura nifissa li hija problema imma pjuttost il-mod kif issir is-sorveljanza jew inkella ma sirx il-sorveljanza ta' dawn il-kumpaniji. rajna ħafna eżempji tajbin imma u koll ħafna nuqqasijiet. U ħanuża l-ħin li għandi biex najdilkom ftit dwar il-prassi tajba illi rajna fil-pajizi li huma membri u nuqqasijiet u koll. L-standard internazzjonali għal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ma fassal neħxħaq aħna imma mill-FATF u aħna waħda mill-organizzazzjonijiet reġjonali illi namlu monitoraċ tal-membri tagħna biex naraw li qed isegwu l-standard standards jistaw jazlu modelli differenti għaliex mhux kull pajjiż jinsab fl-istess sitwazzjoni. Xuhut mill-prassi tajbin li rajna li jħadmu il-membri tagħna għanna per eżempju membri li jiġbru l-informazzjoni dwar is-sida beneficjarja u, u iżommuha eh, f'post ċentralizzat meta tinħolo l-istruttura u jkun hemm limitu għal numru ta' persuni li jisaw japplikaw biex joħolqu entità legali għalhekk hemm eh, limitu għal dawn il-persuni li jistaw ikollom eh, joffru dawn is-servizzi ta' trust u servizzi relatati. Ġifiri mhux kulħadd jista' joħloq kumpaniji ta' dan it-tip hija eh, professjoni regolata u persuni regolati li jistaw jagħmlu dan it-tip ta' xogħol batem pajjiżi illi jitolbu illi il kumpaniji kollha iridu jinħolqu minn dawn il-service providers illi huma uh, jaqgħu taħt il-reġim il tal-ġlieda eh, uh, kontra ħassil tal-flus ġifiri iridu jidentifikaw il-klijenti, zommu records u jirrapportaw attività sospettuża Eżempju tajjeb li rajna huwa pajjiż li jitlob il-persuni ġuridiċi kollha biex iżommu għalmenu kont bankarju wieħed fil-pajjiż li jfisser li l-informazzjoni dwar is-sieda beneficjarja li l-bank ikun ġabbar tkun disponibbli direttament lill-awtoritajiet u l-awtoritajiet ma jridux joqogħdu jieħdu battikata biex jiksbu din l-informazzjoni permezz ta' assistenza internazzjonali hemm membru li jitlob li eh, asset holding companies biex jaħtru direttur li ikun persuna li kun suġġett għal l-antimani laundering regime. Jiġifieri l-ideja hija li jkun hemm xi ħadd illi jkun responsabbli u jkun fil-ġurisdizzjoni tiegħek. U l-awtoritajiet ikunu jistgħu eh, jikkuntattjaw il-dil persuna. U ħanajdilkom issa l-punti l-njien ta' l-sfidi li għanna xinuma. Nuqqas wieħed illi rajni f'ħafna pajjiżi huwa il-fatt li huma ma jifmux ir-riski li jidħlu għalihom meta jabbużaw minn dawn l-istrutturi u nittama illi l-iskandlu tal-Panama Papers jgħinhom biex jifmu aħjar ir-riski, però naħseb li nistgħu ngħinuhom aħna wkoll. F'ċerti pajjiżi ma jifmux it-tfisser is-sieda beneficjarja mhuwiex kunċett faċli li wieħed jifmax mhux l-istess bħal sieda legali, u mbagħad l-arranġamenti legali bħat trust pereżempju f'pajjiż fejn il-konċett legali tal- twaqif jew il-ġestjoni ta' trust, tistaw taraw li trust jista' jaġixxi eh, f'kull pajjiż anki fejn il-kunċett fis-sistema ta' dak il-pajjiż ma jeżistix. Rajna situazzjonijiet fejn l-autoritajiet rridu li kollhom eh, reġistri eh, tal-azzjonisti. Imma mbagħad ma jafux jużaw dan un bat hemm pajjiżi wkoll illi jisserħu biss fuq l-informazzjoni li tingħata b'mod volontarju dwar is-sieda beneficjarja. bat ma sirx verifika ta' l-informazzjoni illi tinata hemm nuqqasijiet fl-implementazzjoni tal-diligenza dovuta tal-klienti ġifieri l-obligi ta' kull eh, istituzzjoni finanzjarja pal per esempio l-identifikazzjoni tal-klient u tas-sit eh, sit beneficjarju u hemm nuqqasijiet fl-implementazzjoni ta' dak ir-reġim li jumbat għandu impatt fuq il-mod kif l-awtoritajiet jista' jkollhom aċċess għall-informazzjoni minnant dik il-persuna. Umbat, mbagħad eh, probabbli. ħafna minn dawn in-nuqqasijiet fil-settur li mhux bankarju ġifieri n-nutara, l-avukati u trustees li mhumiex professjonisti. Rajna fejn eh, situazzjonijiet fejn innata wis it-tanzjoni lejn il-kisba ta' din l-informazzjoni dwar is-sida beneficjarja minn persuna li mhux resident fejn is-sistema titlob il dik il-kumpanija li tikseb l-informazzjoni mill-azzjonisti meta dawn ma jkunux residenti tidher sabiħa fuq il-karta imma fl-implementazzjoni hija diffiċli ħafna għaliex il-persuna tittikseb din li għandha din l-informazzjoni tkun qiegħda f'pajjiż ieħor huwa diffiċli li tobbligom li jagħtuha dik l-informazzjoni. F'ħafna pajjiżi rajna wkoll nuqqas ta' sens ta' responsabilità meta l-affarijiet imorru żmerġ għaliex m'hemmx sanzjonijiet jew inkella jekk jeżistu mhumiex diswassivi jew proporzjonali. Għalhekk għalina huwa importanti ħafna li nimplementaw u napplikaw b'mod effettiv l-standard li jeżisti aħna ma rridux illi noħolqu obbligi ġodda immi li nimplementaw u ninforzaw dak li huma eżistenti għal xrajna li hemm ħafna noqasijiet. Manival għandu proċess sabiex iġiha lil pajjiżi eh, jikkonformaw mar-rekwiżiti tagħna. Huwa proċess strett ħafna u insegwuħ b'attenzjoni kbira hemm il-proċess ta' tisħiħ u dan il- proċess fl-axħar mill-axħar se jippermettilna illi nippuntaw sabajna lejn pajjiż u ngħidu li dana mhux konformi mal-istandard internazzjonali peress li dan għandu impatt ekonomika qawwi ħafna fuq il-pajjiżi rridu noqogħdu attenti rridu nkunu proporzjonali meta napplikaw dan il-pass. Imma aħna rajna illi din il-pubbliċità tista' jkollha impatt qawwi fuq il-pajjiż eh, għalix fuq is saħħa ta' dak li najdu aħna u nikxfu aħna ikun hemm min jiddeċiedi illi iva jinnegozja ma' dak il-pajjiż jew le. Unbat irridu nqisu wkoll li għandna ħafna membri li għandhom kapaċitajiet baxxi u għalhekk għal dawk il-pajjiżi forsi mhux illi impoġġuhom eh, fuq il-blacklist. Irridu naraw kif ukoll nistgħu ngħinuhom jew permezz ta' taħriġ jew u kuxjenza jew inkella li jitalmu mill-pari. Hemm ħafna eżempji tajbin illi nistgħu naqsmuhom mal-membri tagħna u nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin. Għalhekk, Sur President, eżis membri, tal-Parlament Ewropew nafu li għad baqa ħafna xogħol li xi jsir biex ninforzaw l standard eżistenti qegħdin naħdmu f'netwerk globali fejn nemnu li organizzazzjonijiet simili eh, għal uh, tana għandhom iridu jagħmlu l-istess xogħol. Is-soluzzjoni konkreta eh, il-pajjiżi jridu jisibuwa, hemm ħafna affarijiet li jistgħu jagħmlu l-pajjiżi biex saħħu ir-rekwiżiti ta' sieda beneficjarja aħna maħniex qed ngħidu li hemm modelli waħjar mill-oħrajn nemnu illi hemm bżonn li jkun hemm kompetizzjoni bejn l-aħjar modelli. U jiena sani għafaw, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità illi nitkellem ma'kom u jiena lest illi nisma l-mistoqsijiet ta'kom. Iva, grazzi ħafna. Daniel Telesklav, inti pala president tal-komitat għandek ħafna esperjenza u jekk fimt sew, din mhix sempliċi kwestjoni ta' eh, l-impożizzjoni ta' regoli ġodda ma l-implementazzjoni ta' regoli eżistenti. Grazzi ħafna għal proposti li għamilt. Is-sistema tal-video conferencing għada miex edha taħdem. U eh, naddu għal mistoqsijiet indirizzati lilek aktar tard. Issa nisimaw mill sinjura Isabel Vajan illi hija eh, tirrappreżenta l Autorità Bankarja Ewropea. Ħan nisimgħu lis-Sinjura Vajan jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjur President Grazzi lill-membri tal-Komitat Pana u l-membri tal-Parlament Ewropew. Għannom tal-Autorità Bankarja Ewropea jena nishti nirringrazzjakom tal-istidentuni għawnek illum biex nipparteċipa f'dan ismiħ pubbliku. Jena et nirrapprezenta il-membri il membri tal autorità bankarja Ewropea li hija professjoni irregolata bisħieħ l-abbus mifrux sistemiku ta' sistema finanzjarja mill eh, lekken sejħin Panama Papers jimmina eh, l-integrità u l-istabilità ta' sistema finanzjarja. Dan huwa eh, fatt importanti ħafna għaliex aħna qegħdin hawnhekk biex nipproteġu din is-sistema għalhekk jiena ħsibt tilli ikun utli biex l-ewwel net nispjegalkom ftit x'inhu l-interess ta' l-EBA Eh, fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kwistjonijiet ta' kriminalità finanzjarja f'termini aktar wiesa. Bat natikom idea ġenerali dwar dak li għamlet l-EBA wara l-ewwel evalwazzjoni li saret wara li uh, faqqa l-skandlu tal-Panama Papers un bat fl-aħħar net illi nislet xi konklużjonijiet u ngħidilkom ftit x'naħsbu li jista' jsir sabiex insaħħu uh, l-approċċ Ewropew biex niġġieldu kontra l kriminalità finanzjarja. Mela, dwar il-rwol ta' l-EBA, palma forsi tafu, l-EBA hija autorità tal-Unjoni Ewropea indipendenti u lan statutorju tagħha huwa li tħares l-istabilità u l-integrità tas sistema finanzjarja permezz tal-promozzjoni ta' eh, regolamentazzjoni u supervizjoni effettiva u konsistenti u billi eh, tħares l-integrità u trasparenza ta' dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji. Mod aktar speċifiku jider ċar illi l-ambitu tal-attività tal-EBA jinkludi b'mod espliċitu il- eh, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat terrorizmu. U għamnek irrit najdilkom illi aħna naħdmu mill-qrib mal l-Autorità Ewropea tat titli u s-swieq u l-Autorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-xogħol u mal-boros u mal-swiq finanzjarji u qasam tal-assigurazzjoni sabiex ikun hemm approċ konsistenti fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja għall-industrija ta' servizzi finanzjarji Ewropea kollha kemm hi. Issa dwar kif issir dan ix-xogħol l-EBA tista' toħroġ bi standards vinkolanti regolamenti fejn eh, kollha tingħata l-mandat mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ngħidilkom illi dana ma jiġrix ta' spiss għaliex eh, dawn l-aspetti bħalissa ma kważi kompletament jaqgħu taħt il-qafas ta' armonizzazzjoni eh, minima li aħna ma tantx aħna mitħla tagħha din fis-settur tagħna. Umbat flimkien ma dan l-LBA tista' toħroġ b'opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji gwida li huma parti mis soft law u fejn l-awtorità kompetenti kollha dmir legali li eh, tikkonforma magħhom kull darba illi dawn jinħarġu u dawn jimpenjaw ruhom għalihom jiġifieri dik hija l-prassi tas-soltu għal dil il fil-kontest tal- ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. L-ewwel qabel kollox li BA tistabbilixxi l-standards is-setat u r-riżorsi tagħha fil-infurzar tal-standards huma limitati huwa biss meta li BA tintebaħ illi ikunu ikun hemm xi prassi ħażina jew inkella ikun e, e hemm xi suġġerimenti mill-awtorità kompetenti biex e, jiċċekkjaw ċerti affarijiet li forsi l-standards ma jkunux qed jiġu rispettati u mbagħad li BA tista' tieħu passi u tindaga. Imma dawn huma biss f'sitwazzjonijiet partikolari ħafna. Issa ħalli ngħidilkom ftit xamlet li BA wara li eh, faqa l-iskandlu tal-Panama Papers aħna segwejnieh dan l-iskandlu bitħassib kbir għaliex mill-perspettiva supervizorja eh, huwa importanti ħafna illi nifmu tlet aspetti. L-ewwel net irridu naraw jekk dawn ir-revelazzjonijiet jindikawx problema sistemika, bil-konformità tal-istituzzjonijiet ma l-standards illi jeżistu. L-standards preċiżi fuq il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tal-terrorizmu u anki l-standards aktar wiesa fuq rekwiziti ta' kontrolli interni li fis settur bankarju huma wiesa ħafna u huma meqjusa bħala linja ta' difiża importanti ħafna kontra eh, eh reati ta' dan it-tip mis-supervizuri tal-banek. Irridu naraw ukoll jekk dawn ir-revelazzjonijiet eh, jissuġġerixxu xew jurux l-awtoritajiet kompetenti u eh, responsabbli għali jiżguraw li il-supervizjoni naqsux meta kienu qegħdin jissupervizaw eh, jagħmlu supervizjoni tal-konformità tal-istituzzjonijiet. U l-iktar ħaġa illi tinteressana huwa illi nevalwaw l-impatt potenzjali ta' dawn il-revelazzjonijiet fuq il-sistema finanzjarja. Għalhekk aħna ħadna azzjoni fuq tlet livelli. L-ewwel net tlabna lill-membri tagħna l-awtoritajiet kompetenti biex jaraw jekk hemm bżonn illi tittieħed azzjoni superviżorja u illi żommuna informati minn dak li jkun qed isir hekk kif jibdew jaslu ir-riżultati u bħala riżultat ta' din it-talba qed naraw li l-awtoritajiet kompetenti kollha kienu attivi ħadmu mal-banek tagħhom u kienu qegħdin jinvestigaw kemm kienet mifruxa il-problema qed kienu qed jagħmlu analiżi tas-sitwazzjoni tlabna lill awtoritajiet kompetenti u koll li jikkooperaw mal-kontropartijiet barranin tagħhom, inklużi fejn rilevanti fil-kulleġġi ta' supervizuri dinja xi ħaġa li se niġi lura għaliha aktar il qudiem U fl-aħħar net aħna rajna jekk kien xem bżon ta' bidliet immedjati fl-approċ li edha tad-dotta li bijej bħalissa. Ovvjament għadu kmini wis illi wieħed jibda jasal għal konklużjonijiet finali imma nistanajt illi fid-dawl ta' diskussjonijiet dettaljati illi seħħew fil-Bord ta' Supervizuri ta' l-EBA u eh, fil-sottokomitat tal-Komitat Konġunt tal li jaħdem fuq il-problema tal-ħasil tal-flus il-linji gwida fuq il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat terrorizmu u l-linji gwida fuq il-governanza interna, essenzjalment fuq il-karta diġa jindirizzaw ħafna mill-problemi li nafu li jeżistu, imma dak li jista' jsir huwa li insaħħu u niċċaraw l-istennijiet f'dan il-qasam Jiġifieri x-xogħol diġà imbeda minn naħa tagħna qegħdin naħdmu biex naġġornaw dawn il-linji gwida fosthom il-linji gwida fuq il-governanza interna ta' l-2011 u anki l-linji gwida fuq il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tal-terrorizmu tal-Kumitat Konġunt li huwa tal-2015. Għalhekk aħna rridu nkunu iktar speċifiċi għaliex il-linji gwida diġa fihom xi dispożizzjonijiet espliċiti eh, fejn qed nisħu fuq il-riskju eh, ta' kriminalità finanzjarja meta ikun hemm pereżempju jsir negozju ma' ġurisdizzjonijiet fejn ma tantx hemm trasparenza u l-livell ta' konformità ma' l-standards internazzjonali ta' trasparenza fiskali hija baxxa u huwa baxx ukoll. L-IBA se tkompli tevalwa s-sitwazzjoni e kif eh, jibdew jaslu il-riżultati il eh, ta' eh, l-istħarriċ il li qed isir bħalissa hemm eh, xi ħaġa li skoprejnija, r rizultat li nafu bih diġà għaliex nafu illi hemm ostakoli reali jew eh, immaġinati li jagħmluha diffiċli illi l awtoritajiet kompetenti jagħmlu skambju ta' informazzjoni bejniethom din hija problema illi irridu neżaminawha aktar bid-dettall. Għalhekk irridu naraw jekk hux verament hemm ostakoli legali jew inkella kemm sa, sa kemm jistgħu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet eżistenti. Jiena nieħu l-opportunità li ngħidilkom li x-xogħol ta' dan il-kumitat se jsir dejjem aktar importanti li noħolqu aktar regoli mhux bil-fors hija s-soluzzjoni jidher ċar li il- il- aħna nafu li l-Unjoni Ewropea diġanda għandha qafas legali komprensiv nafu illi hemm bżonn illi niżguraw issa illi dak li jeżisti diġà bħala standards u linji gwida qegħdin ikunu implementati. Nafu illi pereżempju xi prerekwiżiti jistgħu jkunu li forsi permezz ta' emendi fil-testi eh, eh, ta' livell tal-ewwel livell, rridu niżguraw illi ikun possibbli illi jkun hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni u illi jkun possibbli illi jkun hemm kooperazzjoni effettiva fuq livell transkonfinali nafu li l-autoritajiet involuti fil-investigazzjonijiet tal-EML u CFT huma numerużi u diver, diversi ħafna fil differenti ħafna minn xurxin minn jaħdem fuq kwestjonijiet supervizorju oħrajn eh, ġudizzjarju oħrajn tal-pulizija, jiġifieri hemm differenzi kbar illi ovvjament jagħmlu l-approċċ iktar kompless. Il-President ta' l-EBA, Andrea Enria, kiteb l leġislaturi il-Parlament, il-Kommissjoni u l-Kunsill. U l-aħħar punt tiegħi huwa eh, dan li probabilment hemm bżonn ta' aktar armonizzazzjoni fl-approċċi li adottaw l-Istati membri fil-ġlieda kontra il-kriminalità finanzjarja. Aħna naħsbu irridu nieħdu meżuri biex insaħħu l-konverġenza ta' dawn l-approċċi supervizorji, per eżempju il-mod kif eh, jindirizzaw il-problema ta' diligenza dovuta tal-klienti u anki jista' jagħti il-każ illi hemm bżonn li namru lill-EBA bodot eh, aktar b'saħħithom natuha ir-riżorsi sabiex tkun tista' tiżgura u eh, tinforza il-konformita il, il ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għalek jena naqbel mal-kellim ta' qabli li l-sfida reali hija l-implementazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni eżistenti u b'mod partikolari illi namlu l-iskambju ta' informazzjoni u s-setat tal inforzar xi ħaġa konkreta u reali. Grazzi. Eh, via. Grazie ħafna, signora Bajon. Issa, kien hemm ir-rappreżentant mill-FATF dan huwa korp li fassa standards internazzjonali, però sfortunatament ir-rappreżentant kellu eh, iħassar din l tendenza meħabar raġunijiet privati jiġi hawnhekk darboħra però kulħadd irrisponda l-mistoqsijiet għandna ir-risposti għalihom u din bażi għad-diskussjoni. Issa nixtieq nilqa lis-Sinjura George Schroeder li hija direttur ta' DG Just hija responsabbli sabiex tiddeċidi li l-standards jiġu implementati fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Normalment tkun bil-qeda ħdejna, però qiegħda bil-qeda magħkom. Nadilek il-kelma grazzi ħafna, sinjuri membri onorevoli, nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tal-li organizzajtu dasmih speċjali li huwa importanti ħafna jiena nixtieq ukoll nirringrazzjakom tal-istidentu l kummissjoni sabiex tipprovdi e, opinjoni dwar l-involv e, veduta dwar l-involviment ta' standards fejn jidħol il-ħasil ta' flus fuq livell ta' Unjoni Ewropea u livell internazzjonali. Importanti li naraw kif jaħdem ta' kollu fuq livell internazzjonali u xinu xini relazzjoni mal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għad adottat li direttivi fil-ġilita kontra ħasil ta' flus u il-finanzjament ta' terrorizmu irridu nsaħu s-suq intern nipproteġu s-soċjetà mill kriminalità u atti terroristi dawn li kontributu wkoll l-istabilità finanzjarja billi jipproteġu l-integrità u s-saħħa tas sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea dawn l-istrumenti jieħdu konsiderazzjoni u nixtieq ngħid ukoll kif xieraq l-standards internazzjonali adottati mill-FATF. Diġant għal dal-ħodu illi l-FATF tamel xogħol importanti fejn jitlu standards internazzjonali sabiex tipprevjeni il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terrorizmu u eh, l-armi ta' distruzzjoni tal-massa, WMPs. MDs. Ix-xogħol tal-FATF huwa importanti għall azzjoni tal-Unjoni Ewropea nixtieq ngħid ukoll illi Manival qed tilħaq ukoll l-istati membri kollha li mhux parti mill-FATF. Diġà qedna x'qed tagħmel Manival dal-għodu. Jiena naħseb li nista' ngħid illum illi fil-prassi il-standards tal-FATF huma rispettati din torganizza evalwazzjoni reċiproka tal-membri sabiex tivverifika b'mod sħiħ jekk ir-rakkomandazzjonijiet u implementati b'mod korrett u l-standards u implementati b'mod korrett ukoll hemm rapporti fuq l-evalwazzjoni reċiproka li jiġu pubblikati sabiex ikun hemm din l-evalwazzjoni reċiproka l-FATF għamlet metodoloġija komuni sabiex tassisti fil-proċess ta' evalwazzjoni, rakkomandazzjonijiet tal-FATF u din dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproku tal-membri għandu rwol importanti internazzjonali fil-ġirida kontra l-ħasil tal-flus u il-finanzjament tat terrorizmu. Mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, reviżjoni ta' standards tal-FATF qed jiedu wkoll jittieħdu in konsiderazzjoni meta nagħmlu reviżjoni tal affas tal-Unjoni Ewropea fuq il-ġieda kontra l ħasil tal flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. Meta konna qed nippreparaw eh, proposta ġdida revizjoni tal-aki, il-Komissjoni qed tieħu konsiderazzjoni dawn l-istandards u tiżgura r rispett tal-aki tal-Unjoni Ewropea naħseb li importanti li ngħidu li l komissjoni Ewropea huwa membru li sab biex tiġi fondata l-FATF u jagħmel kontribut kbir. tajnsa biex ikun hemm aġġornament tal-standards tal-FATF. E Il-Kummissjoni għandha wkoll rwol kruċjali sabiex tipprevjeni konflitti potenzjali bejn il-liġi tal-Unjoni Ewropea u rakkomandazzjonijiet tal-FATF. E Il-Kummissjoni tajnsa biex tiffaċili tal-paċiċipazzjoni ta' dawk l-istati membri li mhumiex membri tal-FATF. E u finalment,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 Wir haben jetzt äh, äh per Videokonferenz. Äh, Tista jekk jaġbak tkompli minuta oħra għax il video conference għanna il-Michael Leonard, il-kap tal-Kooperazzjoni ta' Taxxa Internazzjonali. Kolor sew, jimporta jekk inkomplu bil-video konferenza. Here's the floor.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 Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members. Membri distinti tal komitat grazzi tal-opportunità li nipprezenta dan il-Kumitat importanti fil- fuq il-standards eh, internazzjonali, fuq il-tassazzjoni internazzjonali, speċifikament fuq il-skambju ta' informazzjoni, dan huwa suġġett importanti ħafna u kif nirrispondu ser jagħmel differenza fil-kooperazzjoni tat taxxa internazzjonali għażmin li ġej. Il-Kumitat tat taxxa tan-Nazzjonijiet Magħquda huwa grupp ta' 25 persuna u esperti li ġew maħtura mis-Sekretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda sabiex jagħtu gwida fuq il-kwistjonijiet ta' kooperazzjoni tat taxxa internazzjonali referenza speċjali għall-assistenza kadri li qed jiżviluppaw il-Kumitat jiltaqa' darba fis-sena biss għal ħames tijiem imma minn Diċembru ta' dis-sena ser jibda jiltaqa' darbtejn għal erba' tijiem. Din hija parti mir risposta speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw fix-xogħol ta' kooperazzjoni ta' taxxa. Fil-fatt għandil qabel ħidax imma kellu l-opportunità nitkellem magħkom hemm xogħol mis-sottokumitati li joffru proposti għal konsiderazzjoni tal-kumitat, però importanti li naraw f'dan il-forum illi d direttora ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għal Kooperazzjoni u Svilupp Internazzjonali DEVCO kellu rwol importanti fl-assistenza strateġika ta' xi sottokumitati dis-sena, speċjalment fis settur tal-manager finanzjarju. il-Komitat ta' Taxxa tal-Unjoni Ewropea jirrispetta sovranità ta' pajjiżi individwali ma r-rikonoxximent ta' sovranità fil-dinja globali interkonnessa irrid jifhem żewġ affarijiet l-ewwel peress li hemm sovranità fit-taxxa l-pajjiżi jridu in konsiderazzjoni l-impatt tal-azzjonijiet tagħhom fuq livell globali speċjalment meta jirrestrinġu l-eżerċizzju ta' sovranità tax xassa f'pajjiżi oħra. Dan huwa fil qiegħed fil-kunċett ta' tax spillovers u sfortunatament dawn l-analiżi ma jsirux f'pajjiżi sabiex jevalwaw l-impatt tal-politika ta' taxxa tagħhom f'pajjiżi oħra. Oħra speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw Importanti u koll li kuna meżerċisju xiraq ta' sovranità ta' taxxa fil-ambjent globali. Il-pajizi għandu bżon informazzjoni u l-abilita li jiproċessawa, jridu jgħamlu sens minna, skambju ta' informazzjoni ta' taxxa hija parti importanti minn risposta għal globalizzazzjoni u tindirizza wkoll il-fatt li l-fallimenti ta' gvernijiet sabiex jagħmlu skambju ta' informazzjoni ta' taxxa u jinforzaw sentenzi ta' taxxa barranin intużat Eh, minn dawk illi ma jixtiequx jilqu l-obbligi ta' taxxi tagħhom. Il-kompetizzjonijiet bejn il-gvernijiet fuq kwistjoni ta' taxxi u investiment u xewqa li jappoġġjaw kumpaniji lokali nazzjonali anzi huwa fattur relevanti għal dawk li jevitaw li ħassu taxxa dan huwa konċett importanti li xi drabi ġie abbużat, importanti illi ikun daħ fir rapport pajis pajis, irridu nkopri nofru assistenza l pajjiżi madwar dinja. Il-xogħol tal-kumitat fuq skambju ta' informazzjoni foka fuq l-iskambju ta' fuq l-artiklu ta' skambju ta' informazzjoni fuq il-konvenzjoni ta' tal-modell ta' stazzjoni doppja tal-Nazzjoniet Mauda. Il-kunċett tal- skabju ta' formazzjoni ġim saħħaħ fil-revizjoni tal-2011. Hemm verżjoni oħra li ser teħarġ sena d f'ħafna settur il-mudell tan nazzjonijiet Magħquda huwa differenti mill-Konvenzjoni ta' Taxxazzjoni tal-OECD hemm differenzi bejn pajjiżi żviluppati u dak li qed jiżviluppaw. Però f'termini ta' skambju ta' informazzjoni m'hemmx differenzi kbar, hemm ħafna affarijiet komuni. U dawn huma aktar apparenti mill-differenzi. U ħafna mill-dispożizzjonijiet li jsaħħu l-modell tal-OECD ġew miżjuta mal-modell tal-Nazzjonijiet Magħquda. Xi kultant hemm differenzi li huma li huma enfasizzati aktar mill-politika. U dan eh, jindirizzaw l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Aħna nenfasizzaw dan il-punt għaliex m'hemmx differenza kbira bejn l-evitar tat-taxxa aggressiva u l-evażjoni tat-taxxa għaliex l-ispiża tħut tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw hija l-istess. Fuq l-iskambju awtomatiku, il-Kumitat tat-Taxxa tan-Nazzjonijiet Magħquda appoġġja bil-kbir l-użu tiegħu u jirrikonoxxa il-benefiċċji għal pajjiżi kollha inkluż il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Però nafu wkoll li hemm bżonn għal ta' assistenza għal pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jagħmlu dawn is-sistema inkluż il-teknoloġija informatika li hemm bżonn imma wkoll kapaċità li janalizzaw l-informazzjoni li jirċevi sabiex jużawha bl-aħjar mod possibbli. E, Fi skambju ta' awtomatiku globali irridu nevitaw differenza bejn pajjiżi li għandhom informazzjoni u dawk le. Rridu naqsu il-differenzi ta' abilità bejn amministrazzjonijiet tat taxxa f'pajjiżi żviluppati u li qed jiżviluppaw. aħna mis-segretarjat tan ta' Magħquda eh, nisabu ħerqana li jkunu nafu r-riżultati tad-diskussjonijiet tagħkom. Grazzi ħafna, Sur Michael Leonard. Smajt li għandek titlaq fil-11. Għandek iktar minn sija, grazzi. Issa, nishtiq nerġa' ngħaddi l-kelma l-rappresentanta tal-Kummissjoni. Sen kompli nitkellem dwar ir-rwol tal-Kummissjoni ta' fl-FATF, għax xinkort nitkellem ma' fimtux kollox meħabba l-konnessjoni mal-video conferencing. Il-Kummissjoni u il-Kummissjoni hija membru fondatur tal-FATF u għamlet ħafna xogħol speċjalment fil-proċess ta' negozjar tad definizzjoni u l-aġġornar tal-standards tal-FATF. E Il-Kummissjoni għandha rwol kruċjali sabiex tipprevjeni konflitti potenzjali bejn liġi tal-Unjoni Ewropea u rakkomandazzjonijiet tal-FATF. E Il-Kummissjoni tista' wkoll tikkontribwixxu tikkontribwixxi billi tiffaċilita r-rappreżentazzjoni ta' dawk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li mhumiex membri tal-FATF e imma dan huwa wkoll żgurat minn Manival. Hemm ukoll evalwazzjoni reċiproka rapporti mill-Istati membri illi joffru sors ta' informazzjoni importanti għalina li jaffaċilitaw eh, l-attivitajiet ta' forzar tal-Kummissjoni Ewropeja barra minnek irridu eh, nizguraw li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaqblu ma' standards tal-FATF u jmorru li l-in minn dawn l-standards. Irridu insaħħu l-standards esistenti tal-FATF namlu għam iktar stretti jew inkalla nindirizzaw riski speċifiċi, vulnerabiltajiet u problemi li mumiex koperti mill-standards tal-FATF, pero huma Eh, joħolu problemi fl-Unjoni Ewropea jew fl-Istati Membri tagħha. Ser nagħtikom eżempju. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-ġita kontra ħasir ta' flus li għata fit-traspożizzjoni tmur li lin mill-istandards tal-FATF u ser nagħtikom tliet eżempji konkreti l-ewwel ir-regoli fuq il-persuni esposti politikament, it-tieni ir-reġim ta' trasparenza għal sidien beneficjarji ta' trust fejn liġi tal-Unjoni Ewropea eh, tirrikjedi l-Istati membri li jkun hemm reġistri u tielet ir-reġim applikabbli għal ħlas ta' prodotti u servizzi eh, biflus kontanti. Għandkom ukoll proposta li l-Kummissjoni għamlet fl-Ulju dis-sena sabiex teminta din id-direttiva kienet ukoll reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-aħħar attakki terroristiċi u il-skandlu il tal-Panama Papers. Ser nġi per eżempju l-proposta tal-Kummissjoni trid illi il-, il monita virtu, skambju ta' monita virtuali jitlu taħt l-ambitu ta' direttiva sabiex inżidu il-rekwiziti ta' diligenza. U l-istati membri ikunu rikjesti li kollom reġistri dwar kol s sieda beneficjarja l-istati membri jistgħu jmorru lil hinn mid-direttiva bħala għanfinali finali tal-qafas preventiv huwa illi nindunaw u eh, nidozzjoni kontra transazzjoni finanzjarji jistgħu jkunu rejati. Finalment, bħal direttivi ta' qabel fil-qasam irrid ikun hemm trasposizzjoni effettiva u fuqta tal-direttiva u dan se jkun monitorat mill-Kummissjoni Ewropea u jekk ikun hemm bżonn ikun hemm eh, azzjonijiet jittieħdu azzjonijiet f'każ ta' eh, non-konformità. Dan il-qasam tal ġieda kontra ħasil tal-flus u l-finanzjament kontra eh, finanzjament ta' terrorismu il-Kummissjoni huwa pilastru wkoll bħal korpi għara pal FATF u l-Manivel. ir-rwol ta' Komissjoni f'dal proċess huwa importanti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nishti niskużakom għal darbohra tal-li qed ninterrompikom, però l-informazzjoni li kellna kienet li s-sur Leonard kien disponibli biss sal-10, però issa jista' jibqa' sal-11. Grazzi ħafna tal-li tifhimna. Issa naħseb li għanna lil Caroline Malcolm, konsulent lid direttur u viċi direttur fiċ-ċentru tal-OECD għall politika fiskali u amministrazzjoni. Se jkun qiegħda magħna permezz tal-video conferencing. Malcolm Die Technik äh, zu nutzen, die wir allen anderen anbieten. The, the glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Oui. Ja. C'est bon? Okay. C'est bon. <laughs> It's fine. Carolyn. Il-kollegament mela eh, Mishi. Il-Sinjora mal-kem għanda l-kelma. Jek joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u grazzi għal din l-istedina biex ninaqdu ma'kom il-lum. U għakta pjaċira li ovvjament Dan huwa komment, huwa suġġett attwali ħafna, kontenta ħafna li parti mid-diskussjoni, ovvjament eh, konna qegħdin naħdmu mill-qrib ħafna maliju, involuta ħafna fuq ix-xogħol marbut mal-BEPS, però anki l-aktar ħaġa relevanti għallum hija x-xogħol li għamilna brabta ma' trasparenza fuq livell ta' OECD u fil-forum globali wkoll fuq trasparenza fiskali. Brabta mal iskambju ta' informazzjoni marbut ma' suġġett ta' taxxi. Jiena batuli xi mistoqsijiet u biex intikom aġġornament ta' fejn qegħdin bħalissa bħala l-status ukoll ta' implementazzjoni ta' l-standards ta' trasparenza globali u saret mistoqsija fuq kemm dawn l-standards huma f'saħħithom. Dan huma affarijiet importanti meta nqisu l-Panama Papers u konsiderazzjoni ulterjuri ta' ħasil tal-flus evitar ta' taxxa, eċetera. Ħantikom aġġornament. Anke biex nagħmlu distinzjoni meta nqisu il-Panama Papers pereżempju. Hawnhekk irridu nifmu il-differenza eh, bej fejn ninsabu bħalissa u l-istatus tal-qafas ta' trasparenza u fejn konna ma' setta seba snin ilu meta nbeda dan ix-xogħol u naħseb li meta nqisu l-Panama Papers u l-informazzjoni li nstabet f'dawk id-dokumenti huwa importanti li nżommu f'moħħna n-natura storika ta' revelazzjonijiet li kien hemm. U nqisu wkoll il-punt ta' fejn insabu bħalissa bħala skambju ta' informazzjoni. Kif xaktar xtafu, hemm żewġ standards importanti fuq trasparenza fiskali, l-ewwel wieħed fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq talba u t-tieni wieħed fuq l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. L-istandard globali għall-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni finanzjarja kien żviluppat mill-OECD fl-2014 u minn dak iż-żmien law kellna mija u ġurisdizzjoni li impenjaw ruħom biex implementaw dan l-standard u biex jibdew l-ewwel skambji sal-2017-2018. Issa, eh, dwar min huwa impenjata viżavi dawn l-standards, l-aċċen kien fuq l-OECD u pajjiżi tal-G20 u pajjiżi oħrajn li huma ċentri finanzjarji partikolari. F'dan l-istadju pajjiżi li qed jiżviluppaw huma mistiedna u mħeġġa u appoġġjati wkoll biex jaħdu sem f'dan l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, però m'hemmx obbligu għalihom li jagħmlu dan taħt dawn l-impenni marbutin mal kalendarju li semmejt 2017-18 irridu nqisu wkoll ċertu restrizzjonijiet li jista' jkun hemm eh, li nżgurraw li dawn il-pajjiżi jkollhom l-istruttura ta' IT neċessarja l kapaċità analitika li jagħmlu dan ix-xogħol. Però l-appoġġ hemmhekk hija tal dak il-pajjiżi li jixtiequ jieħdu sem f'dawn l-eżerċizzji. Għanna mit ġurisdizzjoni waħda kif qedtilkom Umbat bħala dan l-standard u dak li rajna effettivament fl-iskambju ta' informazzjoni fuq eh, talba huwa li l-forum globali għandu proċess tajjeb ħafna ta' reviżjoni bej il-pari. Dan il-proċess jara jekk dawn il-pajjiżi għandhom xil-qafas legali neċessarju, però anke bħala prattika u x'qegħdin eh, jidħol dan ix-xogħol jekk għandkom xil-kapaċità amministrattiva biex jindirizzaw it-talbiet li jirċievu Dan huwa proċess effettiv ħafna eh, f'dan l-ambitu, anke biex nejnu pajjiżi li jilħu eh, il-miri tagħhom eh, nejnu dawn il-pajjiżi li jilħu dan il-miri b'mod li jkun hemm standard globali li jkun jista' jintlaħaq minn kulħadd, però anki biex ikun hemm xi tip ta' benchmark b'mod li nifmu fejn ikun pajjiż viżavi dawn il-miri, b'mod li l-ebda pajjiż ma jivvantaġġa ruħu minnhom implementazzjoni ta' dawn l-standards, b'mod li ma jkunx hemm loopholes. Dan il-proċess ta' peer review kien eh, effettiv ħafna. Il-forum jagħmel rakkomandazzjoni u s'issa kellna aktar minn 500 minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet li ġew implementati mill-pajjiżi minn meta beda il-proċess tal-peer review il-forum jagħti appoġġ lill membri tiegħu 137 membru li impenjaw ruhom għal dan ix-xogħol. Ġifieri proċess kombinat dan appoġġ min-naħa minnhom u mbagħad min-naħa l-oħra il-proċess ta' peer review u dan wassalni għall-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Dan l-iskambju kif għettilkom aħna għandna l-standard implementat għall ewwel skambju fl-2017-2018 Ovvjament, sakemm ma jsiru dawn l-iskambji eh, huwa kmieni biex nibdew proċess formali ta' skambju, però l-forum globali bħalissa qed jaħdem biex jgħin il-pajjiżi jieħdu l-passi neċessarji fl-implementazzjoni tal-ftemmijiet internazzjonali biex jibdew jagħmlu dan l-iskambju awtomatiku biex jgħinhom ikollhom minn leġiżlazzjoni nazzjonali neċessarja, ħaġa importanti ħafna din ukoll li istituzzjoni finanzjarji jiksbu l-informazzjoni it-tuwa e l-autoritajiet fiskali, ikun hemm skambju, u l-OECD qed eh, taħdem ukoll fuq qatt ta' sistemi biex toħroġ bażi soda l-iskambju ta' din l-informazzjoni. Il-Common Transmission System. Sistema ta' IT maħsuba mill-OECD biex tippermetti lil dawn l-iskambji biex iseħħu bejn l-amministrazzjonijiet fiskali b'mod sigur. Permezz ta' sistema ċentralizzata waħda ikonna xi ħaġa li tkun cost effective u niżgurraw li l-interface bejn sistemi differenti jaħdem tajjeb ma jkollok sistemi ġifir individwali jikkompetu bejnietom. Din hija ħaġa importanti viżavi l-effettività. Jiġifieri meta l-ewwel skambi issa eh, isiru il-forum imbagħad jibda proċess ta' peer review fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-miri. Ġifieri ngħaddu mill mill-kontemplazzjoni ta' dawn l-iskambi fuq talba u mbagħad nibdew inqisu l-iskambi awtomatiċi u f'dak l-istadju hemmhekk jibda jkollna idea aktar ċara mhux biss tal-impenji li saru il-fażi attwali ġifiri però nibdew nifhmu wkoll kif dawn l-impenji qegħdin jiġu implementati u jekk dawn il-pajjiżi jistgħu jilħqu l-miri tagħhom u ngħinuhom f'dan ix-xogħol ukoll għaliex huwa komponent importanti dan. Bħala l inħedġu l-ġurisdizzjonijiet li għadhom ma waslux biex jilħu l-obligi internazzjonali tagħhom, forsi tafu l proċesta ta' peer review kien effettiv ħafna għaliex ta' għafas ta' accountability bħala implementazzjoni, pero l-OECD eh, ġiet imqabda mill-G20 fl-Ulju ta' din is-sena biex tħejjis għal Lulju 2017 għal summit tal-G20 lista ta' ġurisdizzjonijiet li mamlux progress sostanzjali fitri lejn l-standards ta' trasparenza fiskali dawn il-kriterji għal dan il-benchmark ġew stabiliti ġew mħabbra f'Lulju dawn it-tlet kriterji taħt dak il-qafas u dan il-kalendarju minn issa sal-2017 jagħti l-ġurisdizzjoni idea ċara ta' x'inhuma l-obbligi tagħhom b'mod li huma jkun jistgħu jilħqu dawn l-standards u b'mod li kulħadd jidħol f'pożizzjoni ta' kooperazzjoni sal-Lulju 2017 b'mod li l-pajjiżi kollha jibdew jersqu lejn dan l-istandard globali minimu li huwa lan tagħna hawnhekk. Kien hemm ukoll mistoqsija brabta maj jekk ix kwistjoni ta' implementazzjoni u nforzar ta' standards attwali jew inkella kemm bżonn aġġornament tal-standards. Dak li rajna sissa u dan joħodni lura l-punt inizjali tiegħi dwar is-separazzjoni bejn dak li ġara fl immodi u kif dan huwa rifless fir-revelazzjonijiet li rajna bil-Panama Papers, però anke fejn qegħdin issa il-progress enormi li sar hawnhekk f'dawn l-aħħar seba' snin. Illum il-ġurnata anke mill-informazzjoni li ħadna mill-forum globali għabbażi tal-esperjenzi tagħhom il-peer review, reviews tagħhom, l-aċċen għandu jkun fuq infurzar u mhux l-istabbilment ta' standards ġodda. L-standards li għandna bħalissa fuq trasparenza fiskali li jinkludu wkoll rekwiżiti għal sieda beneficjarja huma b'saħħithom. L-aċċenn nissawa fuq l-implementazzjoni u meta inti tqis din il-kwistjoni aktar wiesa tal-ħidma tal-awtoritajiet fiskali, pereżempju, però anke l-awtoritajiet li trattaw il-ħasil tal-flows irridu nqisu wkoll kif dawn l-aġenziji jistgħu jikkoperaw u kif niżguraw li ikollhom il-proċessi legali meħtieġa b'mod li jkun hemm skambji effettivi bi salvagwardji meħtieġa, però anke fuq livell amministrattiv il-proċessi għandhom ikunu hemmhekk b'mod li l-aġenziji jaħdmu flimkien b'mod kooperattiv biex jiskambjaw l-informazzjoni. Aħna qegħdin nifokaw hawnhekk fuq il-prattika minn flok ma naġġornaw. Nista' nieqaf hawnhekk però aktar mistoqsijiet lesta li nwaġibhom. Grazzi. Issa, nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha għall-kontributi li jamlu. Naħseb li permettajna li xi nies jaqbżu seba' minuti. Xtaqna li nizguraw li jkollna stampa ċara tal-miżuri attwali. Issa nixtieq nilqa' l-Sinjora Hawtala mill-Finlandja u l-grupp tagħha wkoll li għadu kif wasal issa. Sa tieħu sehem fid-diskussjoni ma' dawn il-membri tal-Kumitat għanna wkoll eh, ordni tal-kellima se nibdew biż-żewġ co-rapporters. L-ewwel net il-co-rapporter mill-SND Jeppe Koford mbagħad it-tieni wieħed il-co-rapporter għall-Alge Peter Jaċek. Intom co-rapporters tal-Parlament in ġenerali, però semmejt il-gruppi tagħkom ukoll. Għanna ħams minuti għalikom. Imbagħad nixtieq li nitlob l kellima biex jindirizzaw il-mistoqsijiet tagħhom lil membri speċifiċi. Is-Sur Leonard sal-11 mana, però l-oħrajn jibqgħu mana għal aktar. Nibdew bl-ewwel kelliem. Grazzi ħafna lill-mistednin tagħna. Interventi eċċellenti dwar il-problemi li għanna qoddimna. L-ewwel qed ikolli ngħid jiena jidher li li hemm konsensus li l-standards li ġew żviluppati f'dawn l-aħħar snin huma standards xierqa u l-infurzar u l-implementazzjoni hija problema. Ikolli eh, ngħid li f'dan ir-rigward għalfejn ħassejn aħna li m'għandniex ninforzaw jew nimplementaw l-standards li ġew żviluppati. Min huwa responsabbli għal dan l-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea u fejn nistgħu nagħmlu pressjoni fuq dawn il-livelli differenti. Imbagħad il-Panama Papers eh, ħarġet din id-dinja ta' segretezza hawnhekk. Il-ġurnalisti qalu li meta inti tista' tixtri l-anonimità tista' tuża għall-evażjoni tat-taxxa, money laundering, eċċetera. Nixtieq inkun nafx taħsbu intom, pereżempju, meta pajjiżi għadhom għadhom jippermettu ċerti affarijiet bħal nomini, shareholders, directors, eċċetera. F'każijiet bħal dawn jista' ikonna dawn is-sidin beneficjari identifikati ma taħsbux li hemm bżonn reġistru ċentrali fejn jista' jkollna il-siddin beneficjarji li jista' jkollna maċċess għalihom il-pajjiżi b'mod li nkunu nafu minn huma dawn in-nies u l-pajjiżi li taħdmu magħhom intom. X'in il-problema nuqqas ta' kapaċità jew rida politika? X'inhuma l-problemi fil-verità li hemm ċerti pajjiżi fejn hemm ċerta Noqqas ta' ħeġġa politika biex jiġu implementati dawn l-standards. Naf li ħafna mistoqsijiet kienu dawn, pero nafu li hemm problema għaliex ma implementajniex l-standards u għalija d-dizastru u l-Panama Papers u rrit kemm verament kien kbir dan id-dizastru, grazzi. Grazzi. Min jixtieq u jiġeb? Signora Malcolm, għandek il-kelma. Grazzi. Mistoqsija tajba ħafna. Għalfejn. Marna nexxilniex ninforzaw, per eżempju. Għam bżon il-kontest għawnek, eh, kena ħafna progress minn ħafna pajizi, ġifiri eh, xie xogħol sar anki permezz ta' implementazzjoni prattika, ġifiri ma nistax ngħid diżastru ġenerali fl-implementazzjoni infurzar, però ma hemm t titjibiet li jistgħu jsiru. Imbagħad għalfejn ġara dan naħseb li hawnhekk n nqisu l-kuntest storiku. Aħna Wettaqna progress kbir fi ftit żmien imxejna f'każ fl-2006-2007 eh, ta' qabel kriżi fejn inti kellek segretezza bankarja madwar id-dinja f'ħafna ġurisdizzjonijiet illum il-ġurnata dan madux il-każ. Is-segretezza bankarja tneħħiet Kien hemm ukoll eh, ħidmijiet oħrajn anke brabta mal-isħma għandak ukoll standards fuq is-sieda beneficjarja u bl-integrazzjoni ta' din tal-aħħar fl-standards fiskali ġifieri dak li ġara fl-2014 dan huwa pass kbir l qoddim għaliex issa qegħdin naraw mhux biss l-awtoritajiet li eh, jippruvaw jaħdmu għall-implementazzjoni però dinja xi ħaġa li qed taraw ukoll mill-awtoritajiet fiskali, ġifieri dan l-approċċ ta' kooperazzjoni fejn kulħadd jipprova jaddotta l-istess standard inkluż l-FATF dan se jagħmel differenza kbira fl-implementazzjoni kif ukoll se tagħmel differenza l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji. Issa l-kwistjoni tal-sida beneficjarja u jekk hemmx bżonn reġistru ċentralizzat bħalissa qegħdin inqisu l-alternattivi kollha fuq livell tekniku mingħajr ma nidħol fid-dettall M'hemmx soluzzjoni waħda faċli, pereżempju r-reġistru ċentrali għal kwistjoni ta' kif se taġġornah min ikollu l-aċċess għalih. Kemm ta' spiss l-informazzjoni trid tinżamm ġurnata, kif se tinqasam l-informazzjoni ma' awtoritajiet eh, barranin. Però għalissa dak li jaħtieġ l-standard huwa si jekkux eh, istituzzjoni finanzjarja Kintix eh, nomini director huwa li xi ħadd f'dik il-ġurisdizzjoni eh, trid tkun taf min għandu s-sieda beneficjarja u dan u din l-informazzjoni mbagħad tiġi skambjata. Grazzi ħafna. U għal xi informazzjoni addizzjonali aħna permettejna ħames minuti addizzjonali għas-Sur Telewska ħafna mistoqsijiet, però se nitrattom eh, waħda waħda fuq l-istrumenti inkluż il-bearer shares hawnhekk naqbel mal-kollega tiegħi tal-OECD. Sar ħafna, pereżempju, fost l-34 membru tagħna, ma hemm membru wieħed li għadu juża l-bearer shares, dan huwa eżempju wieħed, ġifieri l-affarijiet mexjien. Kif tista' tara permezz tal-Panama Papers huwa dak li ġara f'dawn l-aħħar 20 sena. Dak li ma tarax però mbagħad huwa l-iżviluppi li saru f'dawn l-aħħar 20 sena l-progress li sar mhux qed ngħid kollox ħarir issa, però sar ħafna progress ukoll inkluż fuq is-segretezza jekk intom taraw il-lista ta' nies li adottaw eh, kmin dawn ir-rakkomandazzjonijiet eh, il-kollega tiegħi ta' fiżjed dwar dan, però jekk taraw eh, xi ħaġa bħal din tra ħafna pajjiżi li kienu trattati bħala tax havens u f'din il-lista m'għandniex ċerti pajjiżi żviluppati wkoll, però l-affarijiet mexjin dwar l-informazzjoni ta' sida beneficjarja fejn se żżomma kux f'reġistru ċentralizzat jew inkella sistema deċentralizzata. L-istandard internazzjonali jippermetti żewġ alternattivi stal kull pajjiż jew inkella istituzzjoni supranazzjonali bħal l-Unjoni Ewropea li tieħu deċiżjoni. Għalina bħala entità ta' monitoraġġ mhux biss kwistjoni ta' fejn tinsab Però dwar il-kwalità tar-reġistru rispettivament minn fej tagħmel il-ħażna tittara x'inhi l-kwalità tal-informazzjoni u kif l-awtoritajiet eh, kompetenti jistgħu jaċċessaw din l-informazzjoni. Għalina dak huwa l-punt essenzjali dwar il-kapaċità jew ir-rida politika mistoqsija kruċjali din ukoll f'ċerti pajjiżi hemm noqqas ta' kapaċità jekk inti tara kif dawn il-kriminali eh, onja joperaw madwar id-dinja tqabbel din il-kapaċità mal-kapaċità ta' uffiċjal tal-pulizija pereżempju f'pajjiż batut, hemmhekk naraw distak kbir li tiġi indirizzat. Jiena naħseb li fil-25 sena li jilu nagħmel dan ix-xogħol qed nara aktar bonovolonta politika. Xi ftit minnu huwa żviluppat huwa xpronat minn ċerti ħedmiet bħal blacklisting. Xi kwestjonijiet ta' rida politika jew inkella x'għandhom jagħmlu l-politiċi ma nafx, però l-importanti r-riżultat. Grazzi. Vielen Dank. Wir haben die Zeit jetzt etwas überschritten. Das ist klar. Bei den ersten Fragerunden kommen die allgemeinen Fragen. Ich darf dann dem Co-Berichterstatter Waqajna ftit wara issa ħanaddu għal Peter Jesek. Grazzi ħafna, grazzi Signuri tal-li eh, ġejtu t-diskutu maħna. Mistoqsija biex norbot ma dak li għal il-kollega tijaj Jepe u il-punt li għajjemu. Aħna smajtukom tajdu li diġa għanna leġislazzjoni eh, li diġa hija fis-seħ imma għanna bżonn iktar infurzar u implementazzjoni aħjar. Imma x'nistgħu nagħmlu aħna mhux bħala leġislaturi jew ko-leġislaturi ma bħala membri ta' dan il-kumitat li fl-aħħar mill-aħħar irid joħroġ b'xi rakkomandazzjonijiet. Kif nistgħu ngħinu aħna forsi ma tistax twieġeb il-mistoqsija tiegħi issa, imma forsi tista' tibatulna xi ħaġa bil-miktub biex eh, aħna nkunu nafu tkun utli ħafna. Iva, grazzi ħafna. Mela min jixtieq iwieġeb dik il-mistoqsija? Sur Leonard. Yes, floor? Sur Lena ta' Kjoġbok. Okay. Uh, äh, dan Herr uh, Telesklav und dan Frau Schurschröder. Mela, Sur Telesklav. Kieku din kienet loba futbol, naħseb illi issu din mistoqsija bħala pass tajjeb aħna inħedġukom illi Eh, issaħħu il-monitoraċ ta' dawk l-entitajiet illi qegħdin jagħmlu monitoraċ ta' dawn il-pajjiżi u tagħmlu da kollu li tista' biex tiskuraw li l-istandard jiġi applikat globalment u mhux qed ngħid u nitkellem biss dwar l-Ewropa, la volja l-Ewropa hija importanti ħafna ma kullimkien għaliex il-kriminali qegħdin ifitxu postijiet fejn jistgħu jaslu l-flus, jiġifieri fejn ikollhom l-iktar regolamentazzjoni dajfa. Mhux qed ngħid li rridu nżidu ir-regolamentazzjoni, imma rridu niskuraw illi l-standards oljien ikunu applikati. Iva, naħseb illi nistaw nibatu l-kom xaħġa bil-miktub, ma nistax nimpenja ruħi, nista' nitkellem għal kollegi tijaj, imma naħseb li hija xaħġa possibli nistaw nikkonsidrawa. Il-Sinjura Ġu Schroeder un il-Sinjura Vajjan. Grazzi, President, biex eh, nżid ma dak il qalu il-kollegi u naqbel ma dak li qalu fil-fat, il-situazzjoni bidlet ħafna fl-axħar snin għaliex eh, naħseb illi rajna spinta pozittiva kbira eh, għanna iktar regoli u n-nis jafu ħafna iktar dwarhom mill-li kienu jafu ma xorta għatem lokal titjib. U għawnek jena nishti u koll insemmi l-sforzi li qed isiru fuq livell tal-G20 għaliex aħna rajna illi wara faqqa l skandlu tal-Panama Papers illi huma wkoll qed jagħmlu sforzi kbar Issa dwar l-evalwazzjoni tar-riski sopranazzjonali dan huwa metodu illi eh, qed jintuża u l-Kummissjoni hija involuta fih u aħna rridu nippruvaw nevalwaw ir-riskji kollha tal-ħasil tal-flus mill-perspettivi kollha mhux biss fuq livell reġjonali imma anki fuq eh, livell cross-settorjali, sopra Ewropew, sabiex nkunu nistaw nifmu eżattament xinu sejjer ħażin, eh, x'nistgħu nitalmu mill-iżbalji li saru u eh, naħseb dan huwa mekkaniżmu ta' monitoraġġ importanti ferm. Iva, grazzi ħafna jider illi l-implementazzjoni hija il-problema. Din hija problema li nindirizzawa ta' spiss hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Sinjura Vajan, naħseb illi dak li sanajtien jien eh, jista jaqbel ħafna ma dak li diġà qalu il-kellima ta' qabli. Naħseb eh, aħna rridu nżidu doza ta' pragmatizmu u eh, mill-perspettiva tas settur bankarju strettament jiena wkoll eh, involuta fit tfassil ta' argumentazzjoni għal banek fuq livell globali, irrispettivament mit-tip ta' eh, relazzjoni li kollhom mal-settur ta' shadow banking, ġifiri li inkludi il-trusts u il-foundations. Aħna ikkalkulajna li pala medja l-banek il-gbar għandhom relazzjoni mal-shadow banks, mux mal-banek regolati, ma ma' shadow banks madwar 6.000 entità għalek hemm bżonn ta' pragmatizmu il-miżuri minn fuq għall isfel bħal per eżempju li kollom aċċess għal reġistri ċari u affidabli dan huwa importanti ħafna sabiex inkunu nafu minn huma s-sidin beneficjarji. U anki odot minn isfel għal fuq forsi hemm bżonnhom ukoll għaliex meta wieħed ikun f'sitwazzjoni ta' eh, manager ta' bank u trid eh, taġixxi ma' dawn is-sitt entità ta' kuljum jew ta' spiss mhuwiex faċli, imma għalhekk inti titkun taf eżattament fejn għandek tapplika b'mod l-aktar intens il-regolamentazzjoni illi aħna għanna. Imma il- il-peace li trittati l ċerti entitajiet kif tażilhom l-entitajiet minn xurxin Dan huwa importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn li wieħed jaħseb mod aktar pragmatiku dwar kif nistgħu noħolqu din is-sistema ta' ġudizzju espert biex nagħtu l-importanza u l-attenzjoni fejn l-iktar hija meħtieġa li nużaw iva il regolamenti eżistenti imma li morru ftit iktar li len fl-applikazzjoni u fl-implementazzjoni. Grazzi ħafna issa għal nom tal-gruppi Darius Rosati għal PPE. Grazzi President u grazzi ħafna l-esperti mistiedna tal-li eh, għamlunna dawk il-prezentazzjoniet interessanti ferm konklużjoni waħda illi smajna illi memx nuqqas ta' istituzzjonijiet illi jistabilixxu l-standards għaliex dawn l-istituzzjonijiet li qegħdin joħorġu bir-rakkomandazzjonijiet dwar l-implementazzjoni. ta' kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-evitar u l-evazjoni ta' taxxa Imma kif qalu ħafna mill-kellima, il-problema hija bl-infurzar u bil-monitoraġġ, ġifieri minnaħa prattika fl-implementazzjoni. Issa, l tlet eh, kellima li qegħdin hawnhekk Mana jiena irrit eh, eh, insaqsihom. E, il-qafas tal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-problemi e, u jaqbel ma l-standards tal-aħjar prassi jew forsi tħossu illi forsi hemm xi nuqqasijiet illi hemm bżonn illi jkunu indirizzati bħala priorità. Mbagħad mistoqsija oħra lis-Sinjura Malcolm. tatna xi ċifri dwar in-numru ta' ġurisdizzjonijiet li bħalissa huma koperti mill-standards fuq l-iskambju ta' informazzjoni kemm dik li ssir wara talba u kif ukoll l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u jidher li bejn 60 u 70 ġurisdizzjoni madwar id-dinja għadhom mhumiex koperti Il-mistoqsija tiegħi hija din, dawn il-ġurisdizzjonijiet huma rifuġi fiskali, tax havens, jew huma ġurisdizzjonijiet illi huma magħrufin illi għandhom trasparenza baxxa u segretezza kbira. Jekk dan huwa l-każ, naħseb illi sakemm dawn l istandards ma jkunux estiżi biex ikopru wkoll il-ġurisdizzjonijiet dawk il-pajjiżi li mhumiex koperti minnhom, sfortunatament xorta se jkonna il-problema ta' evażjoni u evitar ta' taxxa. X'nistgħu namlu biex nestendu dawn l-standards għal ġurisdizzjonijiet oħrajn? sabiex nizguraw illi ikollhom firxa globali biex dawn il-pajjiżi illi bħalissa qegħdin eh, huma uh, l-ħolqa l-iktar dajfa ma jibqgħux hekk. Mela, l-ewwel net dwar il- għafas tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Sur Lenet, twiġa pinti għal dik il-mistoqsija? Yes, the floor. Yes, perhaps uh, <clears throat> this is Caroline Malcolm from. Ah. Caroline Malcolm mill-OECD. fuq il-qafas legali tal-AML jiena naħdem fil-OECD fuq it-taxxa għalhekk din mistoqsija inħallija lil kollega tiegħi mill-FATF imma it-taxxa u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus huma parti mill-istess problema għaliex aħna ħdimna għattieħ biex nizguraw illi jiġi adottat approċ wieħed u standard wieħed fuq dawn iż-żewġ problemi minn flok ma jkun hemm ħafna standards japplikaw għal l-istess problema. U dik hija dak huwa mod ta' kif jista' jkollok iktar konformità fuq livell globali. Jiena irrid nisħaq fuq dak li ntqal fuq l-implementazzjoni hemm ħafna bżonn ta' tisħiħ ta' kapaċitajiet u eh, naħseb eh, fimna illi iva sistema Ewropea hija b'saħħitha ħafna imma jekk is-sistema dinjija ma tkunx qawwija daqsdik tal-Ewropa, eh, l-Ewropa se ssib problemi għaliex imbagħad il-pajjiżi ma jkunux jistgħu jimplementaw l-obbligi tagħhom biex l-affarijiet jaħdmu sew fuq livell domestiku, irrid ikun hemm xi ħaġa fuq livell globali li qiegħda taħdem sew għalhekk hemm bżonn illi saħħu l-kapaċitajiet tal-investigaturi għat-taxxa fuq il-ġlida kontra ħasil tal-flus biex huma jifmu l-problema x'inhi biex jindunaw fejn ikun hemm problemi, investigaw, jinforzaw il-regoli u l-standards imma hemm ħafna nuqqas ta' kapaċità u dan huwa punt wieħed illi jiena irrid nisħaq nisħaq Aħna ħdimna ħafna biex noħolqu l-standards, imma biex aħna namlu progress fil-prattika hemm bżonn ta' aktar appoċ. Aħna kellna il-xorti tajba illi kellna l-appoċ mill-Unjoni Ewropea fl-modi ma xorta tbaqa ħafna xisib l-OECD għanda Akademja fuq l-investigazzjoni tal-kriminali eh, reati fil-taxxa fil-rejati finanzjarji u dan huwa programm illi dejjem ikollu iktar xogħol milli jkun hemm nies illi jistgħu jagħmluh. U dan huwa biss eżempju wieħed tat tip ta' programmi li huma disponibbli però forsi mhumiex mifruxin biex jilħqu lil kulħadd għalissa. Unbat f'termini tal-ġurisdizzjonijiet koperti u dak li mhumiex, iva l-bilanċ huwa wieħed sensittiv irridu niżguraw li ġurisdizzjonijiet rilevanti kollha jkunu koperti l informazzjoni tingħata online li nkunu nafu liema ġurisdizzjonijiet huma impenjati marbutin mill-lema standards. Iċ-ċentri finanzjarji kollha irridu eh, segwu l-standards u għas-60 jew 70 ġurisdizzjoni li għadhom mhumiex impenjati li jagħmlu l-iskambju ta' informazzjoni online wara talba. Mbagħad hemm dawn il pajizi li qed jiżviluppaw li mhumiex ċentri finanzjarji u mhumiex obbligati li implementaw dawk l-standards skont il-kalendarju prestabbilit. Irridu inkomplu naħdmu magħhom u rridu nifmu li kapaċitajiet li għandhom huma limitati ħafna. Grazzi. Sur Leonard. Qed tisimgħuni? Iva. Skużawni illi uh, kelli naqta il-diskors tal-senjura ta' qabli biex in uh, nitkellem jiena, imma sa provajt nbiddel l-affarijiet biex ikolli ċans ukoll inwieġeb ftit mistoqsijiet. Aħna ma nikkommentawx fuq il-pajjiżi u l-leġislazzjoni aħna wkoll naħdmu essenzjalment fuq it-taxxa. Issa fuq it-tieni punt iva hemm ħafna problemi ta' nuqqas ta' kapaċità, però hemm ukoll problema oħra kbira u importanti fil-ambjent tal-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa. U danna huwa kemm il-pajjiżi li huma effettwati mill-standards internazzjonali huma involuti fit tfassil tagħhom. U din hija xi ħaġa illi aħna narawha il-ħin kollu huma jgħidulna qegħdin ittuna ħafna għajnuna fl-implementazzjoni ta' standards u regoli illi aħna nirċievu, pero aħna nixtiequ li jkunu involuti iktar. Mhux biex nostakolaw dawn l-standards u dawn ir-regoli, ma rridu niżguraw illi huma konsistenti u nirrikonoxxu l-kapaċitajiet tagħna x'inhuma u s-sitwazzjoni tagħna fir-realtà x'inhi. Mbagħad ħaġa oħra li naħseb li importanti ħafna f'dan il-kuntest u għalli il- l-standards irridu japplikaw bl-istess mod kullimkien fuq pajjiżi kbar u żgħar, pajjiżi illi huma dawk illi huma voluti fit-tfassil tal-standards u dawk li mhumiex. U naħseb illi dik hija ħaġa mill-akbar illi eh, tista' issir biex niżguraw li l-standards u l-regoli ikunu aċċettati irridu nizguraw illi il- pajjiżi kollha li huma involuti iħossu illi regoli huma regoli li jistgħu jkunu applikati kullimkien u li jkollhom il-fiduċa li l-istess regoli se japplikaw għal pajjiżi żgħar kif se japplikaw ukoll għal pajjiżi l-kbar. Grazzi ħafna lis-Sur Lenet. Issa, fuq il-pajjiżi żgħar u kbar, aħna għandna ħafna esperjenza fl-Unjoni Ewropea. Issa Sinjura Gomes. Jiena għandi mistoqsija għal Sinjura Malcolm. X'taħseb inti dwar il-fatt illi l-Istati Uniti membru tal-OECD miex se timplementa il-Common Reporting eh, Standards minħabba l-politika tagħhom x'taħseb illi se jkun hemm eh, problemi u konsegwenzi minħabba l-pożizzjoni li ħadu l-Istati Uniti u taħseb illi eh, l-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika tagħha u timmira l-pajjiżi illi ma jridux jirrispettaw il-Common Reporting Standards u billi kollha sanzjonijiet kummerċjali u l-withholding tax. U eh, għandi mistoqsija oħra x'taħsbu fid-dawl tal- provi ta' uh, entitajiet Ewropej obbligati bħal banek u eh, avukati illi eh, ħadmu propjament biex jaħbu dawn lassi u jikontribwixxu għas situazzjoni li jillum. X'tasbu li jista' jsir fuq livell Ewropew? Xinu ma djufijiet leġislattivi, Xinu ma nuqqasijiet fil-infurzar li taħseb illi huma l-iktar komuni u illi iwaslu għal situazzjoni sitwazzjoni li qegħdin fiha. U taħseb li ta' min ikonna lista uffiċjali ta' persuni esposti politikament fuq livell Ewropew? Din hija mistoqsija lis sinjura Vajjan u forsi tista' tgħidilna ftit aktar dwar dak illi qalet li semmit il-rabtiet mal- uh, ma' settur ta' shadow banking u li mu xinu ma' dawn is 6000 entità li referejt għalihom. Tista' tajdinna ftit aktar dwarhom għaliex ħafna minna hawnhekk maħniex esperti f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Fadilna tliet minuti għal tliet mistoqs, eh, anzi risposti jekk jogħġbok żommu jekk jogħġobkom żommu risposti ta' fil-qosor, Signora Malcolm. Grazzi. Dwar l-Istati Uniti palma tafu l-Istati Uniti introduġew l fatf qabel l-standards tal-OECD se jkun hemm skambju awtomatiku ta' informazzjoni skont l-FATF però għandhom ikoll l-impenn illi jagħmlu adozzjoni da xi regolamenti u jaraw li kunem livell ekwivalenti ta' skambju reċiproku ta' formazzjoni. U dinja pozizjoni għet ners u leja naħar għana li naslu għal dal-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur tal-isklaf għal għattin mistoqsija. Se niprofa Nati risposta bil-PEP. Aħna maħniċ evoluti fil panik individuali, hemm bżonn ta' list uffiċjali ta' PEPs. Naf, hemm ħafna minn hawnhekk li huma l-istituzzjoni finanzjarji, ma naħsibx illi l-identifikazzjoni tal-pepsija il-problema l-istituzzjonijiet ikunu jafu li hemm PEP pala klient il-fattu li rridu nab irridu naħdmu aktar fuq id-definizzjoni ta' PEP. Bħalissa tagħmel sens illi il-missier tar-rappreżentant tal- tal-Montenegro huwa eh, huwa PEP jien ma narax il-bżonn li jkun hemm lista ta' pep li tiġi aġġornata l-ħin kollu. Dak li huwa rikjest mill- istituzzjoni finanzjari fejn jitlu l-peps huwa li mhumiex kriminali. Grazzi ħafna. Isabel Vajon. Grazzi ħafna. Dwar il-lista tal-PEPs u x'jistgħu jagħmlu eh, supervizuri tal-banek qed d-definizzjoni tagħha. Per instance nkun aktar prattiċi. Kwistjoni li naraw hija li l-iskambju ta' informazzjoni individwali bejn l administrazzjonijiet eh, eh, responsabbli mill-ġilda kontra ħassit ta' flus u reati finanzjari joħolqu eh, problemi wkoll fl-Unjoni Ewropeja, superviżuri tal-banek jaħdmu f'kolleġi fejn jagħmlu skambju ta' informazzjoni, però meta niġu għall-iskambju ta' informazzjoni individwali, privata, dwar individwi, irrid ikun hemm kjarifika jekk dan ix possibbli fost is-supervizuri eh, mod ġenerali skont l-ambitu tal-informazzjoni. Jista' jkun hemm ostaklu fi skambju sieħ ta' informazzjoni xi kollegi tagħna, supervisur pagar jgħidulna illi kollega ieħor m'għandux l-istess poter f'dan l-iskabju ta' informazzjoni. U hekk tinqata' l-katina. Għalhekk l-iskabju ta' informazzjoni individwali eh, jieqaf. Grazzi ħafna. Is-sur Luca. Is-Sur Leonard huwa disponibbli għal 15 minuta ah, eh, eh, biss eh, għal xi ħadd għadu mistaqsija. Ovvjament ir-regoli ta' tax internazzjonali jisiru mill-OECD mod ġenerali taħt l-ospiċi tal-G20. Dan jista' jidher bħala klab privat influenza eh, fuq il minn pajjiżi fuq dan. Fl-2013 l-OECD fetħet konsultazzjoni fuq ir-rapportar pajjiż pajjiż u kważi 87% tal-kontributi ġew mis-settur ta' negozji u 6% biss jappoġġaw CPCR li mhux pubbliku. Iċ-Ċina tirrappreżenta 134,000 stat membru. Il-pajjiżi għadu kollom eh, vuċi ndaqs fil-kwistjonijiet ta' taxxa. Fil-President tal-Ekwador Rafael Correa f'Ġunju tal-2016 eh, innaqat ma' istituzzjoni illi tal-elimina tax għandha tal-elimina tax havens G77. Nħanġi mistoqsija taħseb illi il persjoni jena għas influenza li fil-nasret ma' u bekk hija istituzzjoni iktar ta' suċċess biex tibda l-status quo fejn jitlu l-evazjoni u l-evitar ta' taxxa fid-dinja. Taħseb li hemm kompetizzjoni li qed tkisser dan kollu. għandek l-istess impressjoni wara l-Panama Papers illi hemm kollużjoni bejn l-ikbar bannek illi waslet għal sistema globali ddisinjata sabiex taħbil flus fil-strutturi offshore. Jekk għamlu eċċezzjonijiet, jekk joġobkom zommu mal-ħin tal-mistoqsijiet. L-aħħar mistoqsija minuta nishtiq nimxi mal ordini għax għandi mistoqsija għal sur Leonard. Tajjeb. L-Sur Leonard, il-mistoqsija tijaj jaddin, Inti tkellem dwar l-importanza ta' sinifikat ta' rapportat pajjiż pajis, Nistaqsi bil-Ingliż. Palma nafu f'ħafna eh, pajjiżi li qed jiżviluppaw il-prezzijiet ta' trasferiment Isibuħ reġim diffiċli li ma jistawx jagħmel istritta. Meta l-Unjoni Ewropea tiddiskutu dan, trid torbot dan ma lista blacklist u intom tissuġġerixxu illi iżidu l-Istati Uniti ma din lista. X'inhi l-opinjoni tagħkom? Grazzi ħafna. Minuta Sur Leonard. Grazzi ħafna sen nirrispondi fil-qosor. Jiena ma nitkellimx mod speċifiku dwar pajjiżi partikolari, però importanti li rrapportax pajjiż pajjiż jaħdem għal pajjiżi li qed jiżviluppaw hemm ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn il-limitu massimu huwa o li żejjed se jkun hemm reviżjoni f'xi ftit snin. Però naħseb li huwa importanti ħafna illi l-informazzjoni jkun hemm fissa informazzjoni wieħed mill li tħassib tal-pajjiżi li qed jizviluppaw u li l konfidenzjalità ser tiġi appużata. Dan huwa riskju. Ma tkunx trittat informazzjoni dwar xi kumpaniji illi jistaw mbagħad fl-arm l-aħħar jispiċċaw ħassu iktar taxxa. Hemm ċertu kwistjoni fir-rapport ta' pajjiż pajjiż. Din hija kwistjoni li rridu ħarsu lejja bir Mhux se nitkellem fuq pajjiż individwali, però se nsemmi għaliex irrelatata kwistjoni tal-influenza tan-negozji. Ovvjament in-negozju huwa parti importanti mix-xogħol tan-nazzjonijiet maquda u oħrajn, però irrid ikun hemm bilanċ. U dan mhux faċli għax dejjem hu aktar faċli illi e, il negozji jkollhom sessjonijiet ta' konsultazzjoni aktar minn NGOs u e, rappresentanti minn pajjiż qed jiżviluppaw hemm is-sistema ta' defco li bija nippruvaw nsibu bil-lanċ. U nis minn NGOs u minn pajza qed jiżviluppaw jistgħu jkollhom sem dwar prezzijiet. Inqata' l-mikrofonu għal-kellim. mhux dejjem ikun hemm l-interess li l-informazzjoni tkun pubblika. Hemm tħassib naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun hemm iktar informazzjoni fir-rapportaġġ pajjiż pajjiż ikollna sistema aktar globali grazzi ħafna sur Lennart tal-kontribut tiegħek. E, nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni tiegħek. Issa li sijar. Grazzi, ser nistaqsi nistaqsi bil-Ġermaniż. L-ewwel mistaqsija għassur telesgrafon bat għas-Sinjura Malcolm. Dak li għetu li l-bażi legali li għanna miex ħażina u kien hemm ħafna titjib riċentament. Inti semmejt illi kien hemm diffikultajiet fl-implementazzjoni. Però jina nħasseb illi leġizazzjoni li għana hija tajba, però jekk iċ-ċittadini jżommu magħha jekk juru l-identità tagħhom, però il-problema illi skoprejna hi illi ħafna li jiksru l-leġizlazzjoni ikun qed jaħbu kol l-identità tagħhom u qed jużaw identità falsa jew intermedjarju jew inkella jkollhom dokumenti follows il-mistoqsija i aħna qed nidu l-approċċ tajjeb hemm b'xi mod kif nindirizzaw din e, dan il-ksur jew inkella qegħdin nagħmlu numru ta' dispożizzjonijiet li jappreżentaw piż kbir għal daw kollha involuti kif ukoll iċ-ċittadini, però maħniex qed nindirizzaw lil dawk li qed jagħmlu rejati għax qed jipproteġu lilhom infushom permezz ta' intermedjarju jew identità falsa dawn hekk ikunu jistgħu jibqgħu jagħmlu l-ħasil tal-flus. Il-mistoqsija tiegħi hi kemm għandna esperjenza b'di leġiżlazzjoni eh, imtejba aħna issa għanna esperjenza li turi illi u aktar faċli li naqdu l-kriminali illi qed jaħslu l-flus bħala riżultat tal-leġislazzjoni aħjar illi għanna issa jew inkella għanna l-leġizlazzjoni mal-abbuż qed ikompli. Għaliex dak li qed jiksru l-leġizlazzjoni qed isibu toroq ġodda minn dawk li jużaw sissa. Grazzi ħafna. Grazzi. Senior nirrispondi bil-Ġermaniż. Il-ġrida tal-ħasil tal-flus hija kompitu diffiċli l-aktar parti ta' sfida hi li nsibu nsiru nafu min u s-sit beneficjarju fil-fatt din hija xi ħaġa illi ma tistax issir taf minn karta tal-identità jew xi ħaġek. U ser tiskopri dan kollu biss jekk tibda tinvestika it-tranzazzjonijiet finanzjarji involuti trid tħares lejn min qed jibbenefika fil-fatt mill-assi ta' kumpanija ta' minn trust jew kont bankarju. U ma sirx taf dan kollu fil-bitu ta' relazzjoni ta' ta' negozju, però meta jsiru transazzjonijiet. Għalhekk se ssir taf min issib beneficjarju u meta e, ikollok l-investigazzjoni kollha ma tistax tuża b'istrument wieħed. Għalhekk hemm rabta mill-qrib ma dak li kumpanija tkun qed tagħmel eżattament għal darbohra qed nitkellmu dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet finanzjarji banek illi għandhom din possibilità u l-obbligu wkoll. Però hemm ħafna passi li jridu jittiedu sabiex intejbu s-sistemi. Kwalunkwe abbuż irid jiġi sanzjonati nistgħu nagħmlu ħafna aktar f'dan is-settur. jekk ikun hemm ksur serju nistgħu naħdmu aktar fuqu. Nistaw intejbu wkoll il-kooperazzjoni ħassil tal-flus hija attività transkonfinali u f'ħafna l-kooperazzjoni tieqaf mal-frontieri. Sar ħafna fl-Unjoni Ewropea sabiex nerbu dal-ostaklu, ovvjament nixtiequ dawn il-passi jittieħdu wkoll fuq livell internazzjonali. Il-problema li għandna hi li xi dispożizzjonijiet anzi għandna problema b'xi dispozizjonijiet tal-protezzjoni tal-informazzjoni u din tfixkel kooperazzjoni. Hemm numru ta' dispożizzjonijiet li sejħu trasparenza, pero għanna il-dispozizjonijiet tal-protezzjoni tad data illi jgħidu il-kontra. aħna morna fl-aktar rati għolja, pero għammek u koll insibu restrizzjonijiet, għet nipruvaw insibu risposti rridu naraw li ikunu skont dispozizjonijiet ta' forma tal-protezzjoni ta' data jista' jisir iktar jekk irridu inwaqfu l-ħassil tal-flus. Grazzi ħafna fi esperienza tijak fil-Liechtenstein Eh, ovvjament kellek esperjenza prassi. Issa, Signora Malcolm, għati risposta tijek jek jħoġba, grazzi. Grazzi, ħafna kollega tijaj għamil punt tajjeb, importanti l-kooperazzjoni transkonfinali semma u kol il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-autoritajiet differenti, ovvjament, kolliġi ġodda li tiġi introdotta jkun hemm obbligi ġodda dawk ikun hemm dawk li jippruvaw jevitawha. Allura e, irrid ikun hemm viġilanza kontinwa, m'hemmx risposta unika għal problemi kollha. Però irridu iċ-ċarezza u l-flessibilità sabiex naraw il-standards ikunu hemmhekk, inkunu nistgħu Eh, naraw minn mhux qed jimxi ma' dan l-standards. Grazzi ħafna issa Louis Michel għall-alde. Grazzi, Sir President, u grazie lill kellima l ewwel nett kumment eh, introduttorju jiena smajtkom u ħadd l-impressjoni illi l-effiċenza tal-respons tal tagħna se uh, jiddependi għalmenu din l-perspettiva tiegħu minn dak li għattu intom ukoll se jiddependi bil-kbir fuq ir-rida tajba jew ħażina tal-istati iktar u iktar għaliex fuq ċerti elementi ta' limitu illi uh, uh, ma tantx huma effettivi ġifiri fuq din ir-rieda politika eh, mijiex l-espressjoni eh, spontanja tal-virtu fil-dinja tal-politika li xirrida politika tiddependi mill-pressjoni li wieħed eh, jagħmel fuq il-politikanti għalhekk grazzi lilkom il-koll għaliex intom mingħajr ma għattuh dan il-klim intom qegħdin tamlu pressjoni morali fuq il-politikanti. Issa, ħaġa oħra jiena Eh, smajtkom tajdu koll li fuq livell Ewropew ma nistawx navanzaw jekk ma jsirux progress fil-bqija ta' dinja ma jena naħseb bil-kontlarju għaliex l-Ewropa tista kif għamlet f'bnadi oħra, tista tmexxi dan il-proċess, tista tkun fuq il-linja ta' qoddim u s-servi ta' eżempju biex l-oħrajn isegwuha. Mbatt, jiena nixtieq li tajdu li ftit aktar x'mezzi għandkom sabiex timmiraw mod iktar preċis lill-intermedjari ġifiri dawn li jispiraw, li jħedġu u li favorixxu dawn l-istrutturi li huma moralment ħżina. U eh, aħna qegħdin naslu biex ikonna definizzjoni komuni tal-evażjoni fiskali eh, naf li hemm eh, xi ħaġa sfumatura bejn l evazjoni u il- Eh, l-ottimizzazzjoni tas-sistema tat-taxxa. Naħseb illi dan din id-differenza hija pjuttost ċinika. Irridu niftemu darba l dejjem xirridu fissru meta ngħidu evażjoni fiskali. Jiena, Sur President, għadni konvint illi aħna supposti konna fidejna studju komparattiv tal leġislazzjoni eżistenti fil-pajjiżi Ewropej kollha sabiex mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu eh, nalqu dawk il-xqu illi hemm u eh, li b'xi mod ukoll qegħdin iwaqfu lilna bħala kol eh, kolleġislaturi membri tal-parlament illi nagħmlu xogħolna jiġifieri l vigilanza morali. In Grazie ħafna, inti semmejt l-istudji nixtieq nkun naf min jixtieq jirrispondi is-Sinjura George Schroeder tistiq tagħti risposta senżon fil-qosora xi risposta hija ċara jiena naqbel ma' Sur Michel l-Unjoni Ewropea jrid trid tmexxi hawnhekk. Sentikom eżempju konkret, semmejtu ukoll fil-stqarrija tiegħi ta' qabel ir-regoli ġodda li l-Kummissjoni resqet f'Lulju illi jifforzaw l-identifikazzjoni tas sit beneficjarju leġizlazzjoni ta' din it-tip tal-Unjoni Ewropea tkun eh, strategija importanti għal FATF u korpi oħra li għatina naħdmu fil-ħasil ta' flus u l evazjoni ta' taxxa f'ambjent globali iva fl-Ewropa irridu nuru li nistgħu immexxu f'din il-kwistjoni. Iva, il-Kummissjoni għandu id-dritt ta' inizjattiva min jixtieq jirrispondi minn hawnhekk minn Sinjura Vajon. X'nistgħu nagħmlu bil-leġiżlazzjoni bankarja? Thank you. Thank you very much. Grazzi ħafna. Waħda mill-kwistjonijiet li rridu nikkontrollaw u nifhmu aħjar u jekk l-intermedjarji jopproftux eh, triq fejn jaħarbu. Irridu naraw min huma il-sid is sieda beneficjarja fl-ħar mill-aħħar. Irridu niżviluppaw standards konkreti sabiex nigwidaw l-istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jidentifikawhom. Dal-istadju fl-Unjoni Ewropeja ser niżviluppaw standards iktar konkreti fil-każ ta' eċċezzjonijiet fil-fatt l individu il-relazzjoni ta' kummerċ individwali hija ka' speċjali u anke is-siditi assoċjata u intejba dawn huma eċċezzjonijiet dak li m'għandniex huwa s seta illi niżviluppaw standards konkreti meta niġu għall evalwazzjoni tar-riskju anzi tar-relazzjoni tar-riskju fin-negozji. Aħna għandna skambju ma' supervizuri tal-bank u dan juri li l-applikazzjoni f'dal każ għada toffri differenzi kbar f'termin ta' kif inhi applikata fl-Unjoni Ewropea nifissa. Għalhekk aħna u li jkollna standards iktar konkreti dwar kif nagħmlu din l-evalwazzjoni eh, dwar ir-riskju eh, fil-kummerċ. Grazzi. Nhar it-tnejn ingħalaq Swiss Bank f'Singapore minħabba attività illegali. Il-kellim li jmiss, fuq l-importanza tar rwol tal-intermedjarji, jina naħseb li eżempji tajbin li rajna li dawn l-intermedjarji jkunu supervizjonati kif inu xira, jkunu testjati u koll minn supervizuri u xi ħaġa wkoll tista' tiżdied ma' dan huwa rekwiżit għall istituzzjonijiet finanzjarji li jkunu jistgħu jagħmlu kummerċ ma' intermedjarji li huma supervizati. Eh, m'għandniex xi ħaġa bħal din għalissa u naħseb li dan jista' jgħin ħafna għalġejjeni. Grazza Grazzi ħafna, proposta interessanti tas-sew. Issa il-gwe. Grazzi ħafna. Qabel ma nasal għal-mistoqsija li nixtieq nagħmel xtaqt. Nsemmi xi ħaġa li ma qbilx magħha. Is-sur tal-esklav minn Manival qal li f'ħafna każijiet dawn il-kumpanniji qegħdin jintużaw għal raġunijiet legali. Però jiena niftakar eh, rapport mis-Senat Amerikan fejn staqsew l-banek staqsewhom fuq il-klijenti tagħhom għabbażi ta' evidenza anedotali il-banek għadu biċċar li faktar minn 90% tal-każijiet. Qalu l dawn ix-shell companies kienu intużaw għal affarijiet eh, mhux xierqa. L-OECD għamlet esperiment ukoll bi professur Awstraljan eh, li prova jwaqqaf din it-tip ta' kumpanija. Aħna kena nies ukoll mill-FIU fil-Ġermanja na ma nistgħux naħdmu bis-sitwazzjoni attwali m'għandniex eh, post wieħed minn fejn nistgħu niksbu l-evidenza meħtieġa. Ġifiri naħseb ma baqanna biex nkunu fi triq tajba issa fuq l-autoritajiet bankari. Fuq persuni esposti politikament qegħdin nitkellmu dwar eh, dwar ċerti nies Flimma situazzjoniet konkreti għamilna segwitu għal revelazzjonijiet tal-Panama Papers intom x'tib ta' segwitu għamiltu? Il-banek qalu li huma interessati f'reġistri tal-kumpaniji aħjar u għatanna l-problema u koll li inti jista' jkollok nomini director fir reġistru L-ewwel kienu l-banek u issa kumpaniji infushom. Għalfejn imprenditur ma jistax ikollu isem marbut mal-proprjetà tiegħu. Grazzi ħafna. Mela mistoqsija għas-sur teleskaf fuq l-ideja ta' letterbox companies. Jiena naħseb li rridu nqodu attenti hawnhekk. Ma niġġeneralizzawx wisq mhux il-politiċi kollha huma korrotti minkejja li hemm xi ftit korrotti u l-istess jista' jgħod għall-attività li ssir. Mhux l-attività kollha li ssir tkun illegali. Fl-aħħar laqa kien hemm il-ġurnalisti preżenti. Waħda mill-gazzetti li mhux se nsemmi tkellmet dwar stħarriġ brabta ma' dawn il-letterbox companies. Din mhix il-kwestjoni però biex nżemmu eżempju wieħed xi ħadd li Naħseb li ma nix nisimplifikaw iż-żejjed, però naħseb li hemm riskju akbar ta' abbuż jekk inti ma tkunx taf min huma s-sidin benefiċjarji. Diffiċli wieħed jgħid jista' jkun ir-ratio, però dan huwa fattur wieħed minn ħafna. Se jkun aktar diskussjonijiet m'għandix dubju rridu naraw l-immu l-aktar l-immu l-aktar tweġiba xierqa. Il-pajjiżi se jeħdu l-approċċ tagħhom għaliex hemm diversi kwistjonijiet ir-reġistru li semmejt pereżempju inti. Però Bla dubju, aktar trasparenza tista' tgħin lill awtoritajiet issa Isabel Vajon. Grazzi. Dwar l-azzjoni tal-IBA u s superviżuri bankarji aħna nidejna din it-talba biex il-membri jirreferu għal banek tagħhom u jistħarġu l-iskala u n-natura tal-problemi li kienu qed jiffaċċjaw. Dan l-eżerċizzju dar sar fir-rebbija wara li faqqa l-Panama Papers. Kważi kollha issa għamlu dan ix-xogħol u tkellmu mal-qasam bankarju tagħhom. Issa s-sejbiet li sabu se nevalwawhom meta niġu għas-setat ta' nforzar tal-IBA dawn huma limitati ħafna. Dak li nagħmlu huwa peer reviews tal-leġiżlazzjoni lokali li timplementa l-liġi komunitarja jew xi regolamenti komplementari lokali. dan kontra il-liġi e forsi tgħiduli. Kontra regoli, meta niġu biex ninforzaw anke l-ksur tal-liġi e, komunitarja xi ħaġa laqra fis-setat tal-IBA, anke hawnhekk wieħed jista' jgħid forsi li għandna terza persuna għaliex sakemm ma jkollniex informazzjoni speċifika dwar dan l-ksur possibbli ta' liġi komunitarja ma nkunux nistgħu nibdew bl-istħarriġ tagħna. Legalment mhux possibbli dan. Ġifieri eh, mill-regoli għal minn xejdu regoli għall istħarriġ ta' dan it-tip ta' ksur Xi ħaġa bħal din tiddependi fuq it-tielet parti, inkluż ovvjament il-membri tal-Parlament. Tistgħu tgħidulna ġifieri eventwalment kemm każijiet għamiltu stħarriġ abbażi tal-Panama Papers. Jekk ma tistgħux tagħmlu dan issa forsi tibatulna xi ħaġa bil-miktub aktar tard. Tajjeb wes, il-kellim li jmiss. Marko Zani għall-IFDD. Anzi, l-ewwel il-ħodor, Ernest Ottoson. Mela, is-suġġett li semmit Madam Vajom huwa importanti li naraw sa fejn nistgħu insaħħu l-kapaċità tal-IBA biex tinforza l-standards. Interessat ukoll inkun naf kemm il-notifika u kemm il-stħarriġ li sar mhux biss brabta diretta mal, mal Panama Papers, però anke mal-ħasil tal-flus. Ma nafx jekk tista' xettina din l-informazzjoni, però importanti dan. Rabta ma dan hemm ukoll il-kwistjoni tal-frammentazzjoni possibbli tal-istituzzjoni differenti intom għandkom rwol ewlieni fil-koordinament tal-monitoraġġ ma' eżma u Ajopa jekk mhix se żball. Il-koordinazzjoni kif taħdem però taħsebbu li għandna problema ta' frammentazzjoni jew soddisfatti. Dan ukoll huwa interessanti li nkunu nafuh u finalment brabta ma' l-intermedjarji li semmejt jiena naħseb li l-kol kemm aħna nafu li l-kumpanji ta' legali, eccetera, dwar dawn għandkom seta ta' supervizjoni u jekk le taqblu miegħi li għandu jkun hemm xi sede supervizorja fuq livell komunitarju b'mod li jsir din it-tip ta' supervizjoni għaliex din hija l-akbar problema li hemm dawk il-kumpanniji u bil-ħidma tagħhom viżavi l-Panama Papers. Dawn kienu tliet mistoqsijiet minn naħa tiegħi. Grazzi. Isabel vajja Mela, sen wieġa pal dawn it-tlet mistoqsijiet. L-ewwel net. L-istarriċ possibbli li stajna nagħmlu. Intqal li ma tantx kien hemm għaliex dan huwa marbut ma' informazzjoni speċifika li trid taslilna minn partijiet terzi aħna m'għandniex seta biex nibdew b'inizjattiva propja din it-tip ta' investigazzjoni ħlief li nagħmlu peer review tar-regoli. Però m'hemm xejn speċifiku mbagħad la bil-banek la bl-intermedjarji partikolari. jiġifieri hemm każijiet però ma tantx hemm. Meta niġu għal koordinazzjoni jeżma l-EML u l-azzjonijiet ta' kontraterrorizmu terrorizmu dawn jittieħdu fl-industrija permezz ta' kumitat konġunt li jkopri l-osma kollha. Hawnhekk eh, insibu eh, id-delegazzjoni tal-linji gwida biex nkunu nistgħu niżviluppawhom. Sa fejna fien li biss biz talloka rizorsi għal din il-ħidma. U bdejna b'0.5 persuni jitrattaw dan is-suġġett u sa wasalna għal 0.8. Però il-problema hija riżorsi. Dwar il-lakuni possibbli marbutin ma' supervizjoni, jina naħseb li l-investigazzjoni tar rabtiet kummerċjali li jista' jkun hemm hemmhekk naħseb għandna niffokaw l-aktar fir regolament x'aktarx u anke l-obbligu li wieħed jikkopera Fuq bażi taħħom host naħseb ukoll nistgħu naħdmu aktar hemmhekk anki bis-saħħa ta' dak li hemm fir-regolament, però rridu niċċaraw xi affarijiet b'mod li kull parti tkun komda li tiskambja din it-tip ta' informazzjoni. Dawn huma żewġ oqs mewlenin fejn aħna nixtiequ nifokaw aktar. Grazzi ħafna. Forsi issa nista' Naddi il-kelma l-Onorevoli Schroeder. Tixtieq tikkommenta fuq dan. Il-Kummissjoni. Nista' nikkommenta fuq id-direttiva fuq il-ħasil tal-flus fejn qegħdin nitkellmu fuq istituzzjonijiet non finanzjarju l-proposta hawnhekk hija li dan ikun kopert mill-awtoritajiet nazzjonali, però naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu li rridu niftakru li fl-istati membri hemm bżonn strutturi li jagħmlu superviżjoni. Huwa tajjeb li dan inqisuh fuq livell Ewropew, però rridu niżguraw li l-istati membri ikollhom l-istrutturi meħtieġa ma jistax ikonna monitoraġġ fuq livell Ewropew mingħajr ma jkollna strutturi nazzjonali. Grazzi ħafna. Marko Zani, grazzi lil kellima għall-interventi tagħhom jiena għandi żewġ sensi ta' mistoqsijiet. Nibda bir-rappreżentant tal-Monival. L-ewwel mistoqsija titratta il-membri li qegħdin jieħdu sejem f'din l-organizzazzjoni inti qed madwar 30 għandkom mill-esperjenza tiegħek tista' tgħidilna daqsxejn x'inhuma il-każijiet marbutin ma' leġiżlazzjoni anti-riċiklaġġ u l-evażjoni fiskali u l huma l-każijiet li jeħtieġu li jiġu indirizzati brabta ma' din il-leġizlazzjoni, forsi jekk tagħmlu xi benchmarking jew jekk għandkomx referenzi għall aħjar prassi u t-tieni mistoqsija titratta iċ-ċirku vizzjuż li jeżisti bejn il-politika u dawn il-każijiet li qegħdin narraw l-iskandli li rajna mill-2014 il-Lux Leaks u mbagħad il-Panama Papers dawn urew li hemm involviment ġimmielu ta' rappreżentanti tal-politika jew l-istituzzjonijiet f'dawn il-każijiet, invarjabbilment dawn ikunu nies li wkoll eh, joperaw fl-ambitu legali f'dan ir-rigward. Eh, nistgħu nkissruh dan iċ-ċirku vizzjuż u jekk iva kif, din hija mistoqsija ovvjament importanti ħafna diffiċli biex tweġiba però naħseb għandkom xi ħsibijiet fuq hekk. Imbagħad eh, rappresentant tal-IBA brabta mal dak li staqsa l-kollega tal-ħodor. Inti fil-preżentazzjoni tiegħek inti jiet li l-IBA għandha kompetenzi limitati brabta ma l istħarriċ ta' dawn il-każijiet, tista' tispjega li daqsxejn xinu l-proċess li qegħdin tiżvolġu dan huwa proċess passiv u xek ġifieri jekk ma tirċevux evidenza ma tistawx eh, nidu l-istħarriġ tagħkom. Forsi tiċċara daqsxejn dan il-punt u t-tieni mistoqsija li għandha x'taqsam mas sistema finanzjarja. Skont ma fimna dan għandu rwol importanti f'dawn l-iskemi ta' riċiklaġġ u evitar tat taxxa. Lum il ġennata qegħdin jiżviluppaw teknoloġiji ġodda il-blockchain per eżempju dik li jem wara il-bitcoin li tirrappreżenta grad ġdid ta' trasparenza u indipendenza għal dak li għandu x'jaqsam ma' traċċabilità tal-ħlasijiet u l-flussi ta' flus ħaġa importanti din. Nixtieq nkun naf jekk li BA studjat jew u qed tistudja din it-tip ta' teknoloġija u jekk jista' ikun hemm applikazzjoni ġejjina kontra dan it-tip ta' aġir, grazzi. Grazzi ħafna. Aktar kemm ikunu tbol il-mistoqsijiet, aktar ikunu osra t-tweġibijiet. ħadd jixtieq eh, jitkellem fuq iċ-ċirku vizzjuż. Mela, biex inwieġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek. Ifem iva, ħafna eżempji tajbin, pereżempju, xi pajjiżi qalu ma nissupervizjonawx biss eh, dawn l-avukati jew service providers biss, rridu kunu nafu minn hemm warajhom u rridu nkunu ċerti li s-sidien wara dawn il-kumpanniji ikunu xierqa u dan imur l mill-standard f'dan ir-rigward naħseb li huwa eżempju tajjeb. L-evalwazzjonijiet kollha li jsiru tagħna eh, fuq il-pajjiżi huma pubbliċi inkluż il-kritika. Dan x'aktar għaliex eh, gvernijiet tal-Istati Membri ħadu dan kollu b'mod serju. Ġifir tistgħu taraw fuq il-websites tagħna kif jiġu evalwat l-Istati membri. Ovvjament aħna aktar fokajna fuq in-noqqasijiet u fuq il-kritika aktar mill fuq l-eżempji pożittivi. Naħseb nistgħu nifokaw aktar fuq l-element pożittiv ukoll hawnhekk. Issa dwar min qiegħed jitratta in-noqqasijiet li hemm naħseb hawnhekk is-soċjetà ċivili tilab rwol tajjeb hawnhekk xi kultant aħna tekniċi nużaw ħafna abbrevjazzjonijiet Il-rapporti tagħna ma tantx ikunu user friendly biex taqrom, rajna interess ukoll eh, dejjem jikber mis-soċjetà ċivili f'dan ir-rigward u mill-pubbliku wkoll u naħseb dan jista' jgħin. Imbagħad il-mistoqsija li għamilt inti dan għandu x'jaqsam fuq il-livell ta' stat ta' dritt f'kull pajjiż. Eh, essenzjalment din hija kwistjoni dwar jekk għandniex jekk jekk ħasil tal flows f'pajjiż żviluppat hux aktar diffiċli f'pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. Imbagħad l-FIUs, regolaturi, l-entitajiet ta' antikorruzzjoni irridu jaħdmu b'mod awtonomu dan huwa importanti ħafna huwa meħtieġ taħt l-istandard u hija xi ħaġa wkoll il-parlamenti Ewropej jilagħbu rwol eh, importanti hawnhekk ukoll hemm bżonn awtonomija, però hemm bżonn ukoll ir-riżorsi finanzjarji, hemm bżonn il-budget biex dawn jagħmlu xogħolhom, grazzi. Grazzi. Eh, Signora Vajon, ma nafx jek tixtiex. Nix, ma nafx jek tixtiex. titkellem, inti semmejt li għandek 08 postijiet eh. Iva dwar is-setat li tajna f'dawn l-aħħar żewġ mandati l-ewwel net insemmi l-isfond pożittiv li diġà jinsab hemm. Dak li tista' tagħmel li BA huwa reviżjoni bej il-pari eh, brabta mar-regoli. Dan diġà wassal għal diversi benefiċċji, pereżempju fl-2012 għamilna peer review tar-regoli u l-applikazzjoni tas-sieda benefiċjarja u ċ-ċiklu huwa tali li mbagħad inkunu nistgħu noħorġu b'rakkomandazzjonijiet preċiżi li mbagħad jiġu adottati mill fremendi tal-Kummissjoni. Tisħiħ tal-leġislazzjoni ġifieri jista' joriġina minn eżerċizzji bħal dawn min-naħa tal-IBA. Fl-2015 għamil revizjoni tal-membri tal-bord tal-banek u kif huma jevalwaw ir-riski qegħdin nitkellmu dwarhom, nittamaw li dan iċ-ċiklu jkun jista' jkompli. Però biex immorru lil-lin dawn l-aspetti li ovvjament ikunu formulati b'mod ġenerali u biex nidħlu fil-każijiet individwali u speċifiċi hemmhekk jista' jkun hemm rabta nieqsa għaliex is-setat tal-IBA ma jtanix is-setat biex niddeċiedu b'mod awtonomu. Apparti minn hekk fl-AML kwistjonijiet marbutin mal-ġlida kontra l-ħasil tal-flus, aħna osservaturi ta' kolleġġi fejn ikun hemm skambju ta' informazzjoni u aħna hemmhekk nistgħu nieħdu vantaġġ fl kunna nafu aktar dwar każijiet individwali. Però kifet f'dawn il-kolleġġi l-iskambju ta' informazzjoni konfidenzjali individwali ma tantx hija possibbli. Hemm ċerti limitazzjonijiet hemmhekk. Għalhekk ma tantx ġara ta' spess li nkunu nistgħu insegwu dawn ir-rabtiet f'dawn l-investigazzjonijiet. B'rabta mal-aħħar punt fuq il-blockchain u l-iżvilupp tal-industrija l-ġdida, il-bitcoins, etc. bħala żviluppi teknoloġiċi fil-qasam ta' servizzi ta' pagament, aħna provajna nappoġġaw l-iżvilupp tal-industrija u noqogħdu attenti wkoll dwar il-viġilanza ħriġna b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi wkoll għal leġislatur dwar kif jistgħu jieħdu vantaġġ mit teknoloġija tal-blockchain li tista' tappoġġa din it-tip ta' assa grazzi. Eh, eh, e- grazzi, Signora Vajon, issa għall grupp ta' INF e Sur Borghezio. Grazzi, President, anke jiena nixtieq nirringrazzja l-esperti għal s mistoqsija l rappresentant tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni taf dwar dak il ħareġ ġi publikat fil-sit tal-Organized Crime and Corruption fuq l-evażjoni fiskali u ħasil tal-flus li Eh, tinvolvi anki eh, politikanti kbar u anki eh, l-imħalfin u koll tal-kroskaccia u li fih u koll traffiku qawwi anki viċi prosekutura ġenerali ta' pajjiż illi irrid jidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena ma nafx hekk tafux bihom daw, un bat. dik il-mistoqsija kienet eh, li rappreżentant tal-Nazzjonijiet Maquda. Għaliex anki fil- eh, kena il sur Kosta għal illi papale papale il-flus ta' flus maħmuġin marbutin mal- Eh, traffiku tal-droga jgħaddi wkoll permezz ta' sistemi stabiliti. il dak kollha jistgħu jgħidulna forsi jekk sarux xi passi wara dawn l-iskoperti kollha l-rappreżentanta tal-EBA. Jiena naħseb li fl-interventi tiegħek inti xi ftit eh, naqqast ir-wol ta'kom, għalli ma forsi jina fimt ħazin u kol l-spiegazzjonijiet li inti tajt. Saret xi supervizjoni wara dak li sirna nafu, ma rridx ngħidlu li ngħid li dan huwa skandlu, imma qed naraw ħafna anomaliji fl-attività tal-Autorità Bankarja Ewropea fir rigward ta' Deutsche Bank għaliex meta sar l-stress test li BA għamlet ta' biru ħalli mandunaċ illi eh, waħda mis situazzjonijiet li missa evalwat fil-Deutsche Bank huma eh, il-kontabilità il mizmuma ħażin ta' bank ċinis li ma kienx qed isegwi ir-regoli kif suppost. dawn huma banek illi forsi faċilment nistgħu eh, nissospettaw li minħabba l-mafja ċiniża jew il-mafja Taljana jew traffiku eh, marbut mat terrorizmu eh, le dawn mhumiex qed jitħarsu għaliex dan it-traffiki eh, jekk ma joħorġux fil-Panama Papers mux qed nsemmu la droga, la traffiku, imma somma xorta waħda faċilment li wieħed jista' eh, jinduna bio. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt 3 Minuten und 30 äh, eh, gefragt oder. Mela. Issa baqa bis minuta u nofs għal tweġibiet il-reprezentant tal-ġnus ma' u da' madu xmana fuq il-banek se nitkellmu fil-smih li mis, għalhekk issa jiena nixtieq nistaqsi min irrid iwieġeb il-mistoqsijiet li għamil sur Borgezio. Signora Malcolm? Inti l-iktar persuna li tagħmel networking fuq livell internazzjonali tista' twieġeb il-partijiet tal-mistoqsija li kellhom x'jaqsmu mal-livell internazzjonali u l-OECD?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 jekk ma tirċivux tweġiba issibuha fil-minuti. Ħadd mu se jwieġeb tajjeb wis ngħaddu għal limes. Is-Sinjura George Schroeder fuq l-ewwel parti naħseb eh, kien hemm xi tħassib dwar il-livelloli ta' attività kriminali, korruzzjoni u ħasil tal-flus u x'nistgħu nagħmlu l-ewwel nett Għal darboħra aħna għanna kompetenza limitata ħafna fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Imma naħseb illi hemm aħbar tajba għaliex eh, il-Komissjoni Ewropea l-ewwel darba qiegħda tfassal strument ġdid li jikkriminalizza il-ħasil tal-flus u jipproponi sanzjonijiet għal se jkun strument armonizzazzjoni minima huwa bidu modest ħafna però huwa pass importanti il qudiem għaliex issa se jkollna definizzjonijiet komuni eh, ta' x'inhuma x'inhu l-ħasil tal-flus u l-istati membri kif huma obbligati li jikkastigaw permezz ta' pieni ta' ħabs u anki sanzjonijiet għaliex dana huwa importanti ħafna. Iva, grazzi ħafna. Dik hija aħbar tajba l-menu. Ħanaddu għal-kellima li jmiss għal PPE l-Onorevoli Ludek nida maja. Unbat oħrajn, mela, ludek nida maja. Mela, aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar konċetti differenti, rridu nifmu d differenza bejn l-attività illegali u legali ber il-ġlieda kontra il-finanzjament ta' terrorizmu, l-evazjoni ta' taxxa u differenzi kbar bejn ir-regolamenti ta' qabel u dawk tal-lum. Issa rridu naraw jekk hemm bżonn li nibdlu l-qafas tal-standards jew inkella jekk għandix bżonn li nimplementawhom aħjar. Għadna fil-bidu jiena għandi mistoqsija għal rappreżentanta tal-OECD inti għat illi il- affas tal-iskambju ta' informazzjoni dwar il-kontijiet bankarja eh, b'saħħita ħafna. Allura hekk kien idaqsek b'saħħita mill-perspettiva tal-sieda beneficjarji għaliex aħna ma rridux inkunu nafu min huma il-sieda legali ta' dawn il-kontijiet imma s-sieda beneficjarji mbagħad għal Monival taqbel illi il-konċett ta' sieda eh, beneficjarja eh, hijiex sodisfaċenti u l-Sinjura Vajan. Fis-smiħ ta' qabel aħna smajna li dal-persuni li kienu voluti fil-Panama Papers ma marrux l-Amerika tisfel jew inkella marrux il-lokanda moħbija biex jiffermaw il-kontratti, imma kienu propju il-banek il stess il-li stidnu għom jinvolvu ruħom f'dan il-negozju. Intom skantajtu b'dan din l-informazzjoni u dana juri biċċar li hemm bżonn ta' forza aħjar tar-regolament. Grazzi ħafna. Min se jibda iwieġeb Sir Telesklav, Signora Malcolm? Sure, Mr. Malcolm from, from the OECD. Uh... Il, uh, l-standard għal sieda beneficiari fuq l-standard tal-iskambju automatiku ta' informazzjoni u l-standard tal-FATF għalhekk hemm konsistenza huwa standard b'saħħtu li jitlob li l-istituzzjoni finanzjarju rilevanti li tkun taf min hu s-sit beneficiari li jkun moħbi wara il-diretturi tal-kumpanija eh, u il-sit tal-assi u il-persuna il persuna Msemmija il-pajizi għeddin fil-proċess tal-implementazzjoni l-iskambji se jibdew is-sena d-dieħla ġifieri x-xogħol huwa dej imma f'termini tal-istandard innifsu iva huwa standard qawwi ħafna anki fuq dak li għandi xaqsan l-informazzjoni dwar is-sida beneficjari. Grazzi ħafna, Sinjura Malcolm, Mr. Telesklav. Grazzi, mistoqsija valida ħafna jekk l-iskambju ta' informazzjoni u biex b'saħħtu biżejjed fil-kooperazzjoni internazzjonali aħna dejjem niffaċċaw il-limiti il limiti limitazzjonijiet. Jiena f'dan il-kuntest ikolli bżonn ta' informazzjoni li tasalli malajr u tkun affidabbli. Irrid inkun naf jekk is-sieda beneficjarji għandhomx eh, kumpanija ma rridx ikun naf informazzjoni dwar sieda beneficjarji kollha kullimkien. Għandi bżonn informazzjoni dwar persuna waħda individwali f'dak il-mument partikolari. Umbat jekk l-awtorità li nikkopera magħha eh, għandix l-informazzjoni u għanda l-informazzjoni fid-dija kultant najt imma l-kumpanija fissa għanda dik l-informazzjoni xi kultant nistaqsi pajjiż minnu sid beneficjarju ta' dak il-pajjiż. Jgħidu li ma nafx, mhux għax ma rridx jew ma nistax ngħaddilek l-informazzjoni, imma l-informazzjoni mhijiex qiegħda għandi. U għalhekk aħna ma rridux nkunu nafu kif nistgħu norganizzaw ruħna aħjar, imma kif nistgħu niżguraw li dawn il-pajjiżi ikollhom informazzjoni. Aħna ma nistgħux maħniex qed nitkellmu l-ewwel dwar l-iskambju ta' informazzjoni, imma dwar il-kisba ta' din l-informazzjoni. Iva, grazzi. Adding uh, the fact that uh, it was the bankers. Iva, dwar il-fat li huma il-banek tal-kantuniera ta' kullimkien hawnhekk il-qegħdin joffru dawn l-opportunitajiet. Aħna rridu nisħu fuq it-tip ta' relazzjoni privileġġata illi tista' tinħoloq fejn ikun hemm pereżempju dan servizz bankarju privat u jkunem il-possibilità illi eh, tinħoloq relazzjoni pjuttost intima mal- mal-istaff u l-personal tal-bank. Mbagħad hemm ukoll il-politika li jkun iħaddem il-bank għall-implementazzjoni interna għaliex il-bank ikun rip tal-klient Issa aħna qegħdin nitolbu illi jsir uh, tracking huma elementi ġodda u eh, aħna se namlu talba lil banek illi uh, tkun hemm governanza interna aħjar. Da Tlet mistoqsijiet interessanti ħafna u tweġibiet altrettant interessanti. Paul Tang. Issa, qed naraw illi il-kapital huma huwa globali l-assi jistgħu jinħbew kullimkien madwar id-dinja għal daqstant għandna bżonn ta' approċ globali. Ma rridux standards globali ma' implementazzjoni tal-standards madwar id-dinja. Hemm bżonn illi mhux biss kulħadd ikollu l-possibilità li jimplementa l-standards imma li jkollu rrieda li jimplementhom dawn l-standards. U eh, dak li rridu nagħmlu huwa illi irridu naħsbu u nemnu u naċċettaw il-fatt li mhux kull ġurisdizzjoni se tikkopera. Issa l-OECD lest li kontempla reġistru globali imma li jeskludi l ġurisdizzjonijiet li mhumiex lesti jikkooperaw. L-OECD qed jgħidulna li din hija possibilità. U mistoqsi oħra l Elizabel Vajon konna qed nitkellmu aktar kmieni dwar il-problemi li għandhom il-banek dak li ma jistaw jagħmlu, imma il-banek x'listi li jagħmlu bħal pereżempju fil-kwistjoni tal-levitar tat-taxxa jgħidu li għandhom responsabilità korporattiva, responsabilità pubblika li xwara kollox huma il-kontribwenti tat-taxxa li appoġġawhom u ma jieħdu ir-responsabilità pubblika tagħhom u jajdulkom fejn jistaw jamlu iktar għaliex huma għandhom rwol importanti u speċjali ħafna f'din is-sistema ta' evitar ta' taxxa u l-ħasil tal-flus huma jistaw jaraw iktar milli tara jentu jien. Tista' tgħidilna x'jista' jkun ir-rwol tagħhom u huma x'jgħidu li jista' jkun ir-rwol tagħhom. Grazzi ħafna. Nibda bis-Sinjura Malcolm fuq il-mistoqsija fuq il-kuntest internazzjonali. Signora Malcolm. Iva, mistoqsija tajba ħafna ħna bħalissa qegħdin naraw possibilitajiet hemm qed naħdu mal-FATF u l-Forum Globali biex naraw x'inhu l-aħjar mod li niżguraw li ikonna eh, informazzjoni dwar is-sieda beneficjarji li tkun aġġornata. Imma ħantikom eżempju konkret war l-sfidi li għanna bil-reġistru globali, per eżempju hemm il-problemi tal- eh, l-aġġornament tal-reġistru kemm il-darba tiġi aġġornata l-informazzjoni min jiverifika l-informazzjoni li tinkiseb il-kwalità ta' informazzjoni kemm u rispettat l-obbligu ta' zamma tal-reġistru għada aġġornat min jaġġornaħ autoritajiet tal-gvern, etc. Għalek ikolli najt li memx soluzzjonijiet tekniċi faċli rridu naraw x'inhuma l-alternattivi u naraw xinu eh, x'inhuma l-aħjar mezzi li aħna navanzaw. Grazzi. Jena Signora Vajan. Thank you. Um, it's um, of importance to us. Signora Vajan, Iva, Alina huwa importanti illi naħtfu l-opportunità li qed joffrunna l-banek biex uh, nejnuhom. Konkretament din hija t-tip ta' gwida illi qegħdin nofruhom, nofrulhom iktar ma jkollok relazzjoni mill-qrib mal-klient iktar trid toqgħod b'sebajnejn. Dinja xi ħaġa oħra li aħna se ninkludu fil-linji gwida dwar il-governanza interna. Xi ħaġa li għandna f'moħħna imma din tiġi bi prezz huwa jekk forsi għannix nitolbu li kunem monitoraċ indipendenti tal-Business Relationship Managers għalli xumma eh, dedikati ċerti eh, klienti għal daqstantem bżon li kunem miktar indipendenza. Grazzi ħafna. Tom van de Candelara jina nishtiq nifoka fuq sinerġiji li nistaw noħolqu bejn is-superviżuri differenti l ewwel net nishtiq nibda b'mistoqsija ġenerali. Peress li jider illi hemm rabta bejn levitar tat taxxa u il-ħasil tal-flus u pajjiżi li jistgħu jiġu kwalifikati bħala tax havens aħna rridu nifokaw fuqhom. Għanna nifokaw fuqhom issa mistoqsija speċifika li sinjura Vajjan x'inhuma s-sinerġiji possibbli bejn is-supervizjoni prudenzjali u leġislazzjoni kontra l-ħasil tal-flus. fil-Unjoni Bankarja din hija xi ħaġa responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew dan huwa rwol ta' supervizuri nazzjonali u hemm limiti nazzjonali għal dan għalhekk jiena nistaqsi taħseb illi jkun aħjar illi il-kontroll isir mill-Bank Ċentrali Ewropew, mbagħad għandi mistoqsija Sinjura Malcolm ukoll f'waħda mit-tweġibiet illi inti tajt, inti staqsejt għalfejn ċerti pajjiżi mhumiex qegħdin jipparteċipaw fl istandards fl istandard ta' sistema ta' rapportar komuni. Imma Hong Kong, Abu Dhabi u pajizi oħrajn jinsabu fuq din il-lista għallek jina nistaqsik dan huwa argument sotu validu. Kurz sagen, äh, Frau äh, Schur Schröder äh, musste jetzt gehen. Wir haben aber einen Vertreter der Kommission da. Is-Sinjura Schur Schröder kalla titlaq, pero għanna sur David Chandler para rappresentant tal-Komissjoni. Min jishti jirrispondi? Signora Malcolm, dwar parti. Nadilek il-kelma. Grazie ħafna. Irrit najt illi eh, l-ismijiet tal-ġustizjonijiet kollha qegħdin online. Hongkong huwa eżempju li nata u l-Emirati Arab Mauda dawn għamlu dan l-impenn u ser jkunu qed jimplementaw l-istandard ta' skambju ta' informazzjoni. Il-lista ta' pajjiżi hija disponibbli online. Is-Sinjura Vajan, grazzi ħafna naħseb illi il-mistoqsija dwar ir-rwol tal-ICB fil-ġlida kontra l-ħasil ta' flus finanzjament ta' terrorizmu hija waħda tipika. Naħseb illi il-Kummissjoni insistiet aktar kmieni illi huwa fidejn l-Istati membri li jagħmlu trasposizjoni tal-leġiżlazzjoni aħna nafu illi is-seta għal din politika li tiġi implementata hija differenti ħafna madwar l-Unjoni Ewropea. Xi wħud jagħtu s-seta lil supervisur bankarju, oħrajn le. Oħrajn jagħtu s-seta lil awtorità indipendenti, awtorità tal-pulizija jew dik ġudizzjarja. Għalhekk din id-differenza hija tipika u hawnhekk jista' jkun l-infallu għawek meta nkunu qed nagħmlu skambju ta' informazzjoni u meta nkunu qed napplikaw il-politiki b'mod aktar konverġenti. Naħseb li iż-żona euro trid tara kif ser tindirizza dawn il-kwistjonijiet, speċjalment tal-Unjoni Bankarja. Aħna ninsistu li fuq livell ta' Unjoni ikunem hemm ċarezza eh, suffiċenti dwar l-azliet għaskambju tajjeb ta' informazzjoni bel awtoritajiet ikun ikun l-istat tagħhom fuq livell ta' stat membru. Grazzi ħafna. Aħna wasalna għatmim tal-mistoqsijiet. Għalek għanna issa għem eh, il-proċedura tal-KGR min jishtiq jitkellem David Kaza. Noch jemand? Nein, dann schließt. Schattiħor? Mela lista maluqa. Iva Joli l-ewwel. Grazzi, President. Jena għandi mistoqsija Sinjura Vajjan, inti għat aktar kmini li shadow banking kien u koll joffri possibilità għal ħasil tal-flus Tista' jekk jogħġbok ittina eżempju konkreta kif il su finanzjarju jista' jintuża jew intuża għal ħasil tal-flus għaliex palma inti taf dan il-Parlament qiegħed bħalissa jfassal regolament ġdid għal shadow banking u forsi nistgħu ninkludu fih xi miżuri u eh, niprojbixxu illi dawn jaħdmu mill-tax havens illi dawn elementi li ississa mhumiex fit-test Umbat, ħafna eh, skandli bankarji li huma dejjin bħalissa u jiena nixtieq li serraħ li moħħi eh, li pal per eżempju meta fil-Spanja sibna l-bankja li xiren ta' persuni kellom eh, jużawhom kif ċiċi qed isir ħasil tal-flus dawn il-banek kien hemm xi 20 miljun fondi uh, pubbliċi eh, illi ttieħdu u anki kien eh, smajna wkoll il-Bank of Scotland illi eh, ġew irrovinati kumpanija posta sabiex il-bank seta om lassi. Tista' tgħidli x'taħseb dwar dan? Mbagħad mistoqsija għal rappreżentanta Monival li jiġi jgħid hawnhekk f'dan il-Parlament fejn aħna qegħdin namlu analiżi ta' strutturi per eżempju illi nħolqu minn avokat wieħed jew struttura wieħed mill eh, tax haven li intom eh, għalikom f'ma'nifal f'manival il-biċċa kbira ta' dawn l-istrutturi hija fil-fatt huma leġittimi. Aħna inna nduru eh, induru mal-lewża u ma ngħidux l-affarijiet kif huma u dawn l-affarijiet komplew. Mbagħad għal Sinjura Malk jiena nixtieq inkun naf jekk il-pajjiżi illi firmaw il-ftejim għall-iskambju automatiku ta' informazzjoni taħseb illi dawn se jkunu l-esti li jagħmlu dan l-iskambju automatiku sa' dik id-data? Eh, Grazzi. 200, eh, zewċ minuti u 20 għallek 40 sekonda tweġiba. Festgestellt zu den Banken, das eh, untersuchen wir in meinem eigenen Blog, sodass die eine Frage an Frau Malcolm übrig bleibt kellim dwar il-banek nista' daħal fir-round here, però mistaqsija s-Sinjor Malkem żon fil qasur jekk jogħġbok. Hemm ħafna xogħol xi jsir sabiex ikun hemm il-101 ġurisdizzjoni lesti fil-ħin hemm ħafna strumenti komuni li qed jiġu żviluppati eh, biex jipprovdu soluzzjoni tal-gruppi għal dal-problemi komuni f'dan l-istadju aħna qegħdin fil-ħin u se nżommu il-nies aġġornati jekk ikun hemm xi tibdil. Grazzi ħafna. Issa nirrispondu dawn il-mistoqsijiet tiegħek iktar tard. Naħseb illi diffiċli li nirrispondu bil minn persuna. Grazzi. Intom, għedin hawnhekk bħala esperti mondjali fil-qasam tal-banek u l fiskali eh, fost reati oħrajn bħala esperti u għalulna li irridu nkunu prattiċi ħafna hawnhekk u pragmatiċi. Brabta ma' dan l-impenn marbut mal-kooperazzjoni u l-iskambju li se jidħol fl-2017 u għal affarijiet oħrajn nixtieq nagħmel mistoqsija sempliċi. Fil-prattika, intom ġi ippruva ipprovajtu taraw xem wara l-infiltrazzjoni tal-Panama Papers. Eh, ġi li realizzajtu xistaw ikunu l lakuni li jeżistu identifikajtu il lakun fiskali li jeżistu jew għal-inqas provajtu tibdew tippruvaw tidentifikawhom. Fabajo? Grazzi ħafna min jixtieq jirrispondi, Sinjura Vajo. Aħna Staqsejna l-autoritijiet kompetenti, supervisur bankari membri tal-EBA sabiex jinvestigaw fuq livell nazzjonali Dan huwa dak li qed jagħmlu dak li jagħmlu matul is-sajf aħna ser eh, inwaslu kam riżultati xi ħaġa li nixtieq inżid u li rridu nifokaw fuq l-evażjoni tat-taxxa mhux l-ottimazzjoni tat-taxxa. Din hija kwistjoni ġdida kienet imdana fil leġiżlazzjoni tmien snin ilu l-ewwel darba jekk mhux sejra żball Però jrid ikollna awditjar aħjar u dan jrid ħafna enerġija sabiex ikun speċifiku. Dan huwa territorju ġdid. Grazzi ħafna. Issa. McCarthy għal Gui, però ma nistax nara. Mela, Ben Lucas. Grazzi ħafna. Nixtieq Nistaqsi mistoqsija li sur tal esklaf li tkompli mal-mistoqsija ta' qabel dwar l-identità falsa jew intermedjarji. Inti qed li hemm diffikultajiet sabiex eh, insibu s sida is-sidien beneficjarji. Wieħed mit-terroristi eh, ta' Pariġi kellhom kellu seba' identifikazzjonijiet fil-banek kellu flus biex jipprepara tal-attakki. Xinajdu dwar l-intermedjarji, dwar Putin, dwar ċellis illi għet jirtrasferix il-flus l-ura lejn e, l-Putin. Forsi għandu intermedjari l mux dan il-famus dan il-famus intermedjari t-insamu issa għanna l-approċ ġust meta qed nitkellmu dwar trasparenza fiska bi automatizka ta' informazzjoni jew qed nitkellmu dwar eh, servizzi ta' intelligenza. Rridu in-nies insibu n-nies illi qed jirnexxilhom jgħabu l-identità tagħhom minħabba nuqqasijiet fil leġizazzjoni Grazie ħafna. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. dawn intermedjarji huma strument frekwenti. Jekk ma rridx nuri x'inhu tiegħi nuża xi ħadd ieħor kriminali oħra. Illi jużaw il-benefiċċji wkoll tal-assi intermedjarju li kollum benefiċċju minn dan kollu. Jekk u possibli jkun hemm supervizjoni mela jkun possibli li nkunu nafu minnu sit beneficjarju. Il-kwistjoni jekk l-awtoritajiet għandhom xamlu dan, ma naħsibx illi l-autoritajiet jistaw jikontrollaw kollox, jivverifikaw l-kulħat. Pero dan huwa l-ikbar riskju, ma dan ma jfissirx illi ma nistawx naħdmu fuq dan. Irridu ntajbu l-kooperazzjoni anki ma' settur privat sabiex innaqsu r-riskju u namlu l-isforzi fejn naħsbu li hemm l-ikbar riskju. Grazzi ħafna l-Sur Telesklav. Issa, David Kaza. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nindirizza l-mistoqsija tiegħi lis sur tal Et Qed nirreferi għall mistoqsija ta' Signora Gomez illi kienet interessanti ma' risposta tiegħek ma kienieċ fil-Malta f'Malta għanda l-unika ministru involut fil-Manama Papers. Eh, kellna persuna importanti oħra illi huwa il-xef di kabinet. Dan jikontrolla ħafna poter politiku. Kif jista' jkollna sistema fejn dawn il-persuni esposti b'mod politiku l-peps jiġu esposti u jirtwaqfu mill-li jgħamlu eh, dawn l-ftejmiet sigriti jew illegali. Naħseb li rridu sistema aħjar mill-li għanna l-lum. Din hija mistoqsija tiegħi. Iva, jista' jkollna risposta? Ma nistax nitkellu fuq każ speċifiku. M'għandix għarfin taqseb fid-dettall. Ma rridux ninsew illi jekk xi ħadd mhux PEP e ma jfissirx li m'hemmx riskju. L-istrument illi niddefinixxu il-PEPs jgħid biss illi il-banek u istituzzjonijiet iridu eh, joqgħod aktar attenti hawnhekk. Però jekk persuna għandha pożizzjoni għolja fil-gvern, hija l-istess ħaġa għandu aċċess għal fondi, għandu aċċess anzi jista' juża l-influenza eh, tiegħu għal deċiżjonijiet eh, finanzjarji għal vantaġġ tiegħu. Mhux kwistjoni ta' ministru jew le, il-kwistjoni u għandu influenza fuq is-seta politika. Mod eh, lokali huwa faċli li, li tirrealizza ma bot globali aktar diffiċli hemm kumpaniji kommerċjali illi jamlu dan. Kif nistgħu ngħidu l-istituzzjonijiet finanzjari sabiex jindunaw bla abbuż? Eżempju u hija sistemi ta' dikjarazzjoni ta' tħul ħafna pajjiżi għandhom sistema fejn jobbligaw lil politiċi sabiex jiddikjaraw it-tħul tagħhom u din l-informazzjoni tkun eh, disponibbli għal għal hmm għal istituzzjoni finanzjarji dan u dinja sistema utli. Irridu marru għal każi individwali aktar tard għandi żewġ kalima aħra f'taħt il-proċedura tal għan mbagħad nagħti l-kelma l co-rapporter sa konklużjonijiet l-ewwel net. Is-Sur Lopez Ageja u mbagħad is-Sinjor Schlein. Imbagħad Lana Gomez, grazzi ħafna. il-mistoqsija tiegħi l EBA. Irridu l-istrumenti sabiex nifmu il-komplessità tal-evażjoni tat-taxxa. Aħna tal-nimna xi ħaġa dwar l-ippjanar tat-taxxa aggressiv fih dan l-Unjoni Ewropea u bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, però ma nafux ħafna dwar il-komplessità tax xi pjanar ta' taxxa aggressiv fl-Istati Uniti fejn hemm kumpaniji għawek fl-Unjoni Ewropea. Delaware, Nevada, smajna dwarhom, però ma nafux ħafna dwarhom. Għalhekk nixtieq nixtieq tirrispondini dwar kif nistgħu nkunu nafu aħjar dimensjoni fatwali ta' dawk is sentenzi dwar Delaware u Navarra fil-Stati Uniti. It-tieni. Hemm argument politiku fl-Istati Uniti irrid se jkun hemm tibdil fl istatus quo hemm dibattitu politiku dwar dawn li pjanar aggressiv ta' taxxa fl-Istati Uniti sabiex isir profet mill-iskemi Delaware u Nevada. kollega dawn huma mistoqsijiet diffiċli. Forsi mhux jiraq illi nagħmlu tagħmilhom issa. Forsi hemm xi ħadd li jixtieq jirrispondi Sinjura Vajat tixtieq titkellem dwar dan. Il-kooperazzjoni hija l-kwistjona, il-kwistjoni illi se nkunu qed niddiskutu fil-programm futur, però forsi jista' jkun hemm min jirrispondi. M'għandix pożizzjoni illi nirrispondi b'mod preċiż, però rrid tinnersa informazzjoni fir-regolament bankarju kien hemm tibdil konkret fil-2013 li ġi mill-parlament, jekk mhux sejra żball, sabiex inżommu għajnejna fuq eh, eh, ċentru finanzjarju offshore. Dan huwa kunċett li rridu nisarħu fuq u mhux finali, però nużaw sabiex nirrikjedu vigilanza ikbar mill-bannek, partikolarment meta hemm servizz dedikat li jagħtu lil konsumaturi li jinkludu wkoll l-pjanar fiskali. Imma bħalissa dal-lista din nistgħu informaw ir-regolament tal mod Grazzi, Signora Malcolm. Dwar l-Istati Uniti bħalma qed qabel hemm impensa biex ikun hemm skambju reċiproku ta' informazzjoni taħt il-leġislazzjoni FATCO. Fatka. Se jkun hemm iktar trasparenza dwar dan it-tip ta' entitajiet fl-Istati Uniti. Palma qed qabel qed inkomplu x ma tagħna mal-Istati Uniti però ukoll mal-ġurisdizzjonijiet kollha sabiex ikun hemm sitwazzjoni daqs globali fejn tal trasparenza. Grazzi ħafna dwar il-koordinazzjoni. Il-Kummissjoni għandha direttora ġenerali differenti li jindirizza dan se jkollna l-Komissarju Moskovici u ser nistaqsu dawn il-mistoqsijiet u jkun jista' jikkummenta fuq il-kooperazzjoni. Nissa nixtieq ngħaddi il-kelma lill kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija hija għas-Sinjura Malcolm. Grazzi ħafna tal-li għamilta ċara illi ma sistema tajba Unjoni Ewropea rridu sistema effettiva globali inkella jekk nieħdu nofs passi biss ser noħolqu inċentivi għal oħrajn sabiex jibqew jagħmlu użu mill-evażjoni tat-taxxa u evitar tat-taxxa. Is-Sur Leonard kellem dwar il-bżonn illi ninvolvu il-pajjiżi li għadhom jittiżviluppaw fuq sitwazzjoni indaqs. Kien hemm riżoluzzjoni s-sena l-oħra. dal proċess huwa pass il qoddim pero fl-istess ħin nafu li meta qed niformaw dan l-istrumenti rridu nagħtu aktar konsiderazzjoni għal bżonnijiet u sitwazzjonijiet ta' pajjiżi qed jiżviluppar, pereżempju fis-CRS. Il-klawżola ta' reċiproċità tista toħloq xi problemi għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u tista fl-aħħar mill-aħħar teskludihom għaliex nafu illi nuqqas ta' abilità illi tkellimna dwarha qed tef fetwa xi pajjiżi qed jiżviluppaw li m'għandhomx l-impjegati u l-informazzjoni teknoloġika u l-arfin teknoloġiku li hemm bżonn sabiex ikun hemm skapju ta' din l-informazzjoni. X'aħseb dwar dan ma taħsibx illi hemm riskju illi neskludu pajjiżi li qed jiżviluppaw li jistgħu jibbenefikaw li kieku jistgħu jipparteċipaw f'dan l-iskambju ta' informazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija kienet ta' Sinjura Malcolm tista' tirrispondi. Grazzi, Iva. Nifhem il-bżonn li jkun hemm approċċ globali, speċjalment fuq l-informazzjoni ta' kontijiet, importanti li jkun hemm reċiproċità, importanti illi nifmu li qed naħdmu mill-qrib ma' kull pajjiż eh, li qed jiżviluppa illi jridu jimplementaw dan l-istandards sabiex ikunu jistgħu jipparteċjaw biss jew jkollhom aċċess għall informazzjoni, però jkollhom skambju wkoll ta' informazzjoni li għandhom ma' msieħba. Fl-istess ħin huwa importanti li nifmu il-limitazzjonijiet tekniċi, l-istess eh, abilità teknika li għandek bżonn sabiex tipprovdi l-informazzjoni li msieħba f'forma li tista' tiġi użata hija bżonn juża wkoll sabiex tirċievi l-informazzjoni u tuża b'mod effettiv. Mhux biss tipprovdi eh, mawġa sieħa ta' informazzjoni, trid tużab b'mod effettiv sabiex tifhem x'qed jiġri wara dawk it-trasferimenti u fondi irridu jkunu jistgħu jirċievu l-informazzjoni b'format eh, li jista' jintuża u jkunu jistgħu jużawha eh, li tipprovdi l-informazzjoni u tistaqsi għalfejn ma milċejn għax għandek l-informazzjoni mhix biżejjed. Irridu naraw li l-pajjiżi kollha għandhom l-abilità li jirċievu l-informazzjoni fuq livell tekniku u jużaw b'mod effettiv u qed naħdmu mill-qrib mal-pajjiżi kollha li qed jizviluppaw li jridu eh, jaħdmu sabiex jaslu għal dan punt. Grazzi ħafna, Signora Malcolm. Issa naddi l-kelma li żewġ rapporter sa' evalwazzjoni fil-qosor bat nistgħu nikkonkludu fil-ħin. Jiena kont waħda mill-membri li prezentajt il-menti l-LBA u nittama li l-LBA għamlet l-istħarriċ imbagħad naħseb għamlitu. Dawn l-elementi kienu marbutin ovvjament ma ċerti kwistjonijiet marbutin per eżempju mal president tal-Angola u t-tiflatija u li ma jistawx jiftħu kontijiet eh, f'banek eh, Ewropej, però f'pajjiżi bħal Portugal huma għandhom il-banek Imbagħad jużaw il-flejjes minn dawn il-banek biex jixtru aktar kumpaniji. F'dawn il-każijiet partikolari mhux biss. Il-banek infushom li għandhom jeżerċitaw ċerti obbligi, però e anke l-Bank ċentrali u l-gvernijiet ukoll. Li dawn ikunu PEPs. Imbagħad is-sur teleskaf ukoll il-Golden Visas u, u programmi ta' investituri, ovvjament iwaslu għal korruzzjoni u ħasil ta' flus. Stajtu tagħmlu xi stħarriġ fuq dan. Bidu xun, vi Iva, min jixtieq iġeb. il sinjura Vajon. L-ewwel punt tiegħek brabta mal-investigazzjoni tal-IBA fuq xi każijiet speċjali li qed jattenna beħinti iva dan huwa każ li juri fejn nistgħu naġġixxu meta jkollna informazzjoni preċiża. Ġifri iva l-istħarriġ għaddej. Wir sind jetzt am äh, Ende unserer Fragerunde 21 U dan wassalna għal tmiem il-KHDI. Kellna l-opportunità li nisimaw għat ta' mistoqsijiet. Nix nirringrazzja l-kolħat, il-Signora Malkem li kienet involuta permezz tal-video conferencing, il-Sur Leonard kallu jħallina fil-11 u nix nirringrazzja wkoll il-Kommissjoni u tlet kellima l għadina hawnhekk fuq il podium miegħi. Grazzi ħafna. Se jkonna l-minuti issa wkoll mod li dawn il-kummenti li saru ikunu evalwati anke wara. Nixtieq nirringrazzja l kulħadd u issa nixtieq ngħaddi l-kelma l żewġ co-rapporters. is Crawford l-ewwel. Eh, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l partiċipanti għal din id-diskussjoni tajba. Hemm ħafna xi jsir segwitu fuq minn dan il-kumitat eh, brabta mal-tweġibit li saru. Nixtieq ngħid li huwa ċar li għedin nitkellmu dwar il-ħtieġa li nistabilixxu reġistri ta' sida beneficjarja li jkunu jistgħu jkunu aktar effiċjenti mis-sistemi li għandna attualment. Huwa importanti dan. Punt importanti, l leġizlazzjoni forsi għademmek però mhix implementata jew infurzata b'aktar mod effettiv. Meta niġu l-intermedjarji, il-banek, kumpaniji legali, eċċetera, huwa importanti li naraw jekk is-supervizjoni tagħna hix biżejjed Aħna tkellimna dwar eh, l-BA, però anke dwar oħrajn, irridu inkomplu naħdmu fuq dan l-aspett u anki xkien legali wkoll x'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew fuq livelli oħrajn u l-kompetenzi eh, tal-istati membri wkoll huma importanti u nixtieq ngħid xi ħaġa oħra teleskaf inti qed xi ħaġa importanti. Mod huwa li tistabbilixxi s-sieda u pereżempju jkollu skambju ta' informazzjoni awtomatiku u kooperazzjoni Però biex wieħed jifhem x'inhu jiġri wieħed irid jara tranzazzjonijiet li jsiru bejn entitajiet differenti. Bej eh, shell companies pereżempju, eh, konti l-bankarji tal-individwi, eċetera. Mod li tranzazzjonijiet ikunu jistgħu juru kif huma r-rabtijiet bejn in-nies li jkunu wara dawn l-entitajiet. Dan huwa importanti naħseb. Ma nafx nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward, għandna xi strument forsi li jista issib x'inhu mar-rabtiet ta' dawn in-nies wara dawn il-kumpanniji. Fil-Panama Papers u għacċar jekk taqraw il-ktib ukoll taraw li biex wieħed jistabilixxi ir-rabta bejn atturi differenti, nies differenti. Kien hemm biċċa xogħol investigattiva eh, ġmiela involuta u aħna rridu nistaqsu lil nafusna kanniex ir-riżorsi biex nagħmlu affarijiet bħal dawn. U finalment xtaqt ngħid li l-azzjoni fuq livell globali li semma ħafna dan ukoll huwa importanti hemmhekk l-Unjoni tista' tilgħab rwol kruċjali tkun fuq ta' qoddim. Però hemm bżonn implementazzjoni aktar effettiva tal-istandards li semmejna llum, grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Cowford, Mr. Sur Jesek, għandek il-kelma. Grazzi, President. Il-kollega tiegħi tkellem dwar eh, ċerti elementi, jiena x'taq nitkellem fuq il-proċedura. Grazzi ħafna l-kummenti li għamiltu, xi punti li saru. Naħseb nistgħu naħduhom bħala input tad-diskussjoni tagħna fuq rakkomandazzjoni possibbli għall kumitat tagħna. U jekk apparti dan jista' jkollna xi ħaġa bil-miktub, dan ukoll napprezzaw. U l-kwistjoni l-oħra hija li meta r rakkomandazzjoni ikunu tajbin dan ma jfissirx ħafna jekk imbagħad ma nkunux nistgħu nagħmlu implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u għal daqstant nixtieq nitlob lajnuna tagħkom f'dan il-qasam għaliex naħseb li se jkollna bżonn kooperazzjoni u mbagħad pressjoni wkoll min-naħa tagħna b'mod li nimplementaw kemm nistgħu rakkomandazzjonijiet. Grazzi. Grazzi l-President u grazzi l-Mistiedna. Grazzi. Għal-darba uħra nixtieq nirringrazzja l-kulħadd, nixtieq nir-ingrazzja l-interpreti u speċjalment lill-kelliema. Kienet laqa interessanti ħafna, issa se nevalwaw il-kummenti kollha li saru u forsi nista' nsemmi wkoll il-laqgħa li jmiss se tkun fit-8 ta' Novembru fi Brussell bil-Kummissarju Ewrova. Imbagħad fil-14 ta' Novembru se jkollna l-laqa ma' diversi awtoritajiet Olaf, Europol, Eurojust u għal-ħabta tal-bidu ta' Diċembru wkoll se niltaqgħu il kummissarju Moskovici. U niltaqgħu wkoll mal-Presidenza Slovakka u l-Presidenza li jmiss dik Maltija nitkellmu dwar il-programmi ta' implementazzjoni li kellna s'issa għal darbo oħra ħafna. U jekk m'hemm ħadd li jitkellem nista' naġġorna laqa. Kienet laqa tajba ħafna, grazzi.